Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero, pedirle su compañía. Kollegi, nitlobkom tieħdu ftit paċenzja għaliex din hija l-ewwel darba li qed inmexxi seduta ta' votazzjoni l-ewwel net nati il-mikrofonu lir-rapporter is-Sur Fox emment. Grazzi ħafna, Sur President. Se niprofa nħaffef kemm jista' jkun nirringrazzja lil shadow rapporteurs, il-personal tagħhom is-segretarja tal-lajnuna li tagħna fit-tejja ta' din l-opinjoni b'mod partikolari minħabba l-iskadenzi eh, is sikka tiħabba l-btala tas-sajf. Issa nixtieq nikkummenta fuq il-mod kif inhu miktuba l-opinjoni qabel ma nħarsu lejn iċ-ċifri għaliex meta ħna nħarsu lejn il-mod kif inhu miktuba din l-opinjoni irna xinna nilħu eh, kompromessi aċċettabli mhux ħażin. Aħna rridu nieħdu approċċ responsabbli u nibatu messaġġ ċar lil kumitat tal-Baġit u lil kunsill li l-priorità ewlenija tagħna illi ikun hemm biżejjed finanzi għall-ISIS u li eh, dawn il-prioritajiet pozittivi għandhom Eh, ikunu bilanċati ma eh, prioritajiet negattivi u nkalla kif nsejħilhom jien eh, tnaqqis fl-infiq. Ngħidu nsejħulhom x'insejħulhom aħna rridu innaqsu l-infiq minnaħa biex nkunu nistgħu fuq iktar flus minn banda oħra. Alla volja il-mod kif inni miktuba l-opinjoni hija tajba imma ċerti emendi li ġew ippreżentati minn xogħol mill-membri ma tantx huma daqshekk tajbin. Jiena nista naqbel ma l-emendi fuq uh, iktar uh, finanzi għal-lisis għalix għall-autoritajiet ta' supervizjoni imma hemm xi membri li qegħdin jgħidu illi iva hemm bżonn ta' prioritajiet imma meta jipproponew eh, emendi qegħdin jipproponu illi jinżdied l-infiq kważi kullimkien Għawnek qed inħares per eżempju l-gruppi tal-PPE u lejn il-grupp tas-soċjalisti u l-istur tal-SND nishti, meta jġi kellimna nishti illi jispiega għalfejn l-emenda 6720-6724 huma priorità daqsek olja. Għamnek qed jipproponi zieda ta' 2.4 miljun euro biex Eh, jħaddem iktar nies fil-qassam tal-politika tal-istatistika u l-emenda 6724 zida ta' 1.7 miljon ta' euro dejjem għal iktar personal fil-persuni li jaħdmu fil-qasam tal-tassazzjoni u dwana. Issa, għalla volja aħna u namlu eh, kważi l-impossibli, pero din ma kienieċ priorita li semmit fil-diskussjonijiet u laqas jem semmija fl-opinjoni u għalhekk kiena se nħeġġeġ lill-membri biex jivvotaw kontra dawn iż-żewġ emendi Jena eh, staġibt eh, sur gozes illi il-PPE jgħat eh, jappoġġa din iż-żieda fl-infiq għaliex aħna dejjem għadna li rridu noħolqu l-istat ta' prioritajiet u jekk aħna rridu nibatu messaċċar lil kunsill li rridu natu priorità lill-awtoritajiet ta' supervizjoni għandna nagħmlu da ma nistgħux ngħidu mod u mbagħad nagħmlu mod ieħor u nipruvaw nippruvaw nżidu n-nefqa fuq kull linja budġetarja. Nirrigrazzja l sur Gold u l-grupp tal-ħodor fuq l-emenda 6729 li tipproponi tnaqis ta' nefqa ta' 4 miljun euro fuq il-programm Prince u komunikazzjoni fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Nħedġiġkom il-kol eh, biex tappoġġawa din għalix emma kien kun għedin nifrankaw 4 miljoni nofquhom fuq l-autoritajiet ta' supervizjoni irrit najdilkom illi forsi nkunu qed inqarqu eh, nkunu qed inqarqu jekk aħna nippreżentaw opinjoni eh, li maktuba u tajt l-affarijiet kif suppost. Umbagħad eh, mill-banda l-oħra nopponu illi jkun hemm xi tnaqqis fl-infiq se nidru ridikoli jekk nagħmlu hekk.

kemm ma joħroġ b'xi raġunijiet validi ħafna u jikkonvinċina għalfejn hemm bżonn li nofqu iktar fuq il-personal fil-qasam tal-istatistika eh, u kif dan kollu jista' jwassal għal iktar tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nati il-mikrofonu lil Shadow rapporters. għadna naqra l-ura fuq l-agenda, għedin nofsija blura fil-fat minħabba l-laqa u l-prezentazzjoni li kena qabel mill-Kummissarju Barnier. U għalek kungrat li l-kom jekk zomu fil-qosor, kemm jista' jkun. Issa naddi l-kelma l-Jean Paul Gozes. Jina se nitkellem fil-qosor ħafna. Sur President, sempliciment irrit ngħid il ħafna drabi jkun iktar interessanti meta jitkellmu meta jkun hemm il-kummissarji meta jridu iwieġbu għal mistoqsijiet milli noqogħdu eh, noddu sekondi eh, għaliex eh, jiena ma nitkellimx meta jkollna biss ftit sekondi għad dispożizzjoni biex nitkellmu. Aħna inħossu għalix eh, aħna jekk ma nistawx nesprimu l-opinjoni tagħna, aħna issa l-qoddim minn hawn titħor se nerġgħu nivvutaw u eh, għal ma nafx fejn se nivvutaw għax dak li ngħidu aħna l laqas jitqies. Meta nitkellmu dwar r rwol tal-bank tal-awtorità eh, l-IBA insomma, jiena nixtieq nkun naf min qed jgħid il-verità. Muchas gracias, señor Gosses. Grazie l-Onorevoli Gozes. Issa fisem l-SND naddi l-kelma l-Onorevoli Ludvigsen. Grazzi. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal din il-proċedura tant kostruttiva li kellna. Fir-rigward l-emendi u l-enin, naħseb li kollox mexa ħarir, kollox mexa l-qoddim, kuntent li hemm ħafna konsens fiħdan il-kumitat tagħna anke fuq rigward l-Awtoritajiet ta' Supervizjoni Ewropea u anki l-IBA u biex ikun hemm iktar riżorsi flok inqas riżorsi biex ikun hemm iktar stabilità fuq is-swieq finanzjarji l-ewwel qabel kollox. Ħajkun hemm bżonn entità aktar b'saħħitha fuq il-livell Ewropew u min-naħa tal-Kumitat din hija xi ħaġa li għandna nappoġġaw b'mod attiv kemm mal-kollegi parlamentari tagħna kif ukoll barra minn dan il-Parlament Ewropew. Il-prioritajiet ewlenin huma ċari u d-dimajnin kulħadd m'hemmx għalfejn għodun ta' wisq, iżda hemm bżonn ngħidu wkoll li ma nix ninsew ambiti oħrajn importanti, pereżempju uħut li nista' nsemmi tnejn infakrin minn rapporter u nista' nagħti xi spjegazzjonijiet min-naħa tiegħi. L-ewwel net irdu ċerti li l-Kummissjoni kollha riżorsi meħtieġa sabiex bekk ikun hemm l-ekfin li jkun imsaħħaħ biex bekk niżguraw li l-intervent fiskali li huwa tantu tant kompless iktar ma jmur ikun jista' jitwettaq b'mod xira, b'mod effiċenti u bil-garanziji kollha. Dan huwa importanti ħafna. Bl-istess mod hemm bżonn nippjanaw minn qabel ix-xogħol kollu li jrid isir u l-qafas meħtieġ irrid ikun hemm, irrid ikun hemm apparat apposta, irrid ikun hemm personal apposta li xinkella ma tistax tagħmel ix-xogħol li inti tkun bassart li tagħmel minn qabel. Hemm bżonn li jkollna aktar entitajiet kompetenti nafu li għanna bżon statistika aktar aħjar fuq il-level Ewropew, speċjalment fl-ambitu ekonomiku. Dan huwa punt ewlieni għaliex tlabna ninsaħħu dan ukoll biex ikun nistgħu ndaħlu mill-ġdid programmi oħrajn biex inniedu programmi ġodda u dan ma naħarbu minnu, ma nistgħux innaqsu għal kollox l-infi ir-riżorsi għal dawn l-attivitajiet tant importanti. It-tielet punt minn naħat tiegħi huwa li nridu niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali Dan nistgħu nagħmluh fih dan il-Kummissjoni F'dan il-kumitat naf li kien hemm ħafna xogħol siwi f'din id-direzzjoni, rridu kun hemm aktar xogħol biex niġġieldu l-evażjoni fiskali fis-snin li ġejjin. Hemm bżonn għalhekk li jkun hemm il-personal meħtieġ u dan naraw rifless ukoll fiċ-ċifri li huma allokati fit-titlu tal-budget. Hemm hemm erba' titli fejn jien hemm proposti konkreti proprju għalihom fil-rigward il-budget. Irridu nkunu preċiżi ħafna meta naħdmu fuq il-budget, nafu li hemm ħafna xogħol siwi, hemm xogħol ieħor li nistgħu naqsu rizorsi, ma hemm oħrajn li ma nistgħux. Ma nistax naqdu nneħħu l-riżorsi l kulħadd u npoġġu l kulħadd fl-istess keffa. Għalhekk rridu nqogħdu attenta li xin kella xogħol li nkunu bassan għalih minn qabel ma kunux nistgħu uħ. u jiswinna kontra flok ta' jiswa ħażin. Għalek, emżon li nimxu l-qoddim biex ikonna ċifri adegwati biex nkun nistaw naħdmu l-qoddim. Grazzi, President issa fisem il-grupp għalde il-kollega Torvat. nfakkarkom biex iżommu fil-qosor kemm jista' jkun għaliex il-ħin qed jafas. Grazzi, ili naġġel ġejt niġri fil-fatt u għalhekk irid nipprova kemm jista' jkun nerġa' nikseb il-nifs. Grazzi l-rapportera rapport bilanċat naħseb rigward iċ-ċifri naqblu l-koll li li essays għandhom zon ikunu msaħħa, ġifiri l-autoritajiet Ewropej ta' Supervizjoni, fir rigward il-budget kif huwa espress fil-parti ta' l-opinjoni bil-miktub, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kompromessi bilanċati li naħseb jirriflettu l-fatt li aħna naqblu u għanna l-istess punti di vista. Għanna bżon budget responsabli, prioritajiet ċari u il-kuraċ li fejn hemm bżonn innaqsu dawk il-linji budgetari li huma inqas importanti. Irridu wetqu il-xogħol li aħna għandna fl-istrateġija 2020. Fir-rigward il-mertu politiku jiena mort kontra l-friżar sħiħ tal-budget tal-Unjoni Ewropea li xil ħtiġijiet ta' pagamenti huma riżultat il-frott ta' ħafna ftejmiet li kena fir rigward il-pożizzjoni tal-MFF kurrenti u anke fil-budget annwali ta' qabel. U issa rridu nħallsu qares ta' dan, rridu nħallsu anke l-prezz ta' dan. Fir rigward l-idea li nżidu l-budget sa' 1000% fir rigward il-rapport tal-Kumitat Kriz u anke fil-Kumitat Sure nafu li kien hemm adozzjoni simultanja. Żida suġġerita hija kbira u jiena kontra l-emenda li nipproponu li tipproponi li ninkludu dan f'din l-opinjoni. Grazzi lill president da kollox minn ħatijaj. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gigold. L-ewwel nett, grazzi minn ħati ukoll ir rapporter għal kooperazzjoni tajba Dak li qed nisma' fuq kwistjoni differenti huwa li fuq ċifri naqblu bewħet u ieħor, imbagħad fir-rigward f'ħafna mill-elementi ta' kompromess fuq l-opinjoni hemmhekk nafu li hemm nuqqas ta' qbil fuq il-kompromess A. Il-kompromess A bażikament jgħid li kull tnaqqis irid Kull żidiet skużawni du jkunu eh, marbuta fl-imkien u jagħmlu tajjeb għalihom bit ejs. Dan mur eh, li lin minn dak li għajt il-Parlament li fir rigward il reġuni makroekonomiċi hemm bżonn li jkun hemm ukoll eh, budget Ewropew iktar kbir, pass wara pass, u dan votajni b'mod radikali palma għadna fil-Kumitat Kris, iżda anke b'mod b'approċċ aktar modest, għalhekk m'hemmx bżonn li kull kelma għaw nimxu magħha bil-fors jisu religjon u għalhekk min-naħa ta' soċjalisti u min-naħa tagħna aħna proponejna li mmorru l in minn din ir-reliġjoni biex il-budget Ewropew ma jistax jiżdied u kull zida nafu li qed ngħidu li tkun hemm tnaqqis għaliha. Hemm bżonn li naħsmu minn ġdid anke nitlob lil kollegi fir rigward il-kompromess A għaliex naħseb li tmur f'kontradizzjoni kbira ma' dak li votajna hawnhekk fl-imoddi fuq kwistjoni li konna budget Ewropew aktar b'saħħtu aktar kbir fi spirtu ta' suq komuni dejjem aktar b'saħħtu. Grazzi lil Sven fisem il-gwe l-Onorevoli Klute. Mhux qiegħed hawn mela ngħaddi lil kellim li mis fisem l-EFD. Grazzi, President. Grazzi l-Sur Fox għax-xogħol jak siwi bħala rapporter. Fi żmien ta' kriżi finanzjarja naħseb li huwa vitali fl-opinjoni tiegħi li l-Unjoni Ewropea turi eżempju tajjeb. Hemm miżuri ta' austerità ħorox ħafna fl-Istati membri u għalhekk jien appoġġa bisħieħ l-opinjoni tar-rapporter li l-budget tal-2013 irid jiġi friżat. Jiena mħasseb minn uħud mill-emendi li saru u li kienu kontra dan il-prinċipju u jistaw ġeluni nivota anki kontra dan il-rapport minkejja li kien imħejjetan tajjeb. Fil-ġejjini, dawk li jihdu deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea rridu jiftakru li rizorsi tagħna mhux illimitati u nafu li dejjem ħajkun hemm spejjeż involuti. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Sur Terħo, issa l-Sur Fox għandek xaġa xiżżid? Grazzi President, naħseb li aħjar nimxu bil-votazzjoni. Grazie ħafna. Naddu għal votazzjoni l-għonet eh, nittestjaw l-apparat jekk iġobkom daħlu il-karta tal-vot tagħkom fis-sistema naraw jekk kollox qed jaħdem tajjeb jekk Sì, per noi ah. Todavía faltan seis personas, there are six people left. Sitt membri għadhom ma votawx? Yeah. Yeah. Okay. It's okay. So let's move to the... Tajjeb, naddu għal-votazzjoni tal-opinjoni, naddu għal-emenda numru 1, dawk li ma favur. Kontra? Astenzjonijiet? Adottata. Namlu verifika? Namlu verifika. Okay, we close the votes. So is... Stonal ul vot ma dic, skużawni, għajt il-President. Mela naddu issa l-emenda numru 2 u l-emenda 3 favur. Emenda 2 waħda, skużawni. Emenda 2 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Naddu issa l-emenda numru 3 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika anke fuq din. Dime tú si no. We close. u votazzjoni. Maddiċ. Amendment number 4. Those in favor? Emenda erba. Dok a ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 5. Favur kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 6, anzi ta' A, emenda 8 jessa, favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika. The votes are closed. Nala, il-votazzjoni ma ddiċ. Yes. Uh, uh, uh, is it? Oh, then it's equal. Sorry. But I haven't got my... Uh, Klin li lin minn mikrofonu. Mandiċ il-karta tal-vot, ġili taħdem il-ġil mux taħdem jgħid kellim. Il-President, dan n-isuħ, un nżommu rendi konti fil-votazzjoni. Issa naddu l-emenda mis jmiss, minn huwa favur il-kompromess A, l kontra, astenzjonijiet għaddit. Uh, amendment number 15. Emenda 15. Anzi, namlu verifika, jgħid il-President, kif tridu. Compromise I. We close the votes. Nalqu l-votazzjoni tal-verifika il-vot jaddi. Issa l-emenda 15 min huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 20 min huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B minn huwa favur. Anzi, Hawnhekk għandna vot maqsum menna nivvotaw l ewel fuq l ewel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. it parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 26 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 31, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 32, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Kompromess D, favur, kontra, astensjonijiet, adottat. Kompromess E, favur, kontra astensjonijiet adottat. Emenda 36, anzi 38 jgħid il-President, skużawni. Emenda 39 anzi, niskuża ruħi għal darboħra. Favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika. We open the votes. 39. Nivvotaw issa fuq l-emenda 39. No. Okay, no. Uh, sorry, apologize, ah, 39 is false, so we are voting. L-emenda ta' skużawni għajt il-President, issa naddu għall-emenda 38. Favur, kontra, astensjonijiet, Addit. Emenda 40, favur, kontra, astensjonijiet, Addit. Emenda 41, favur, kontra, astensjonijiet, Addit. Emenda 42, favur, kontra, astensjonijiet, Addit. Emenda 43 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 44 dak favur kontra astensjonijiet adottata. Issa nivvotaw il-test oriġinali vot elettroniku. The vote is open. Vot miftuħ. We close it. Vot manu Adottata 37 favur, 2 kontra u żewġ astensjonijiet. Issa naddu minnu fiħa l-budget tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013. Amendment number 6726. Emenda 6726 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 6-7-2-9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6700 One against this proposal? Għaw xaħat kontra din il-proposta? Klim li l-mikrofonu. So we go now to 01. Issa naddu għal 6701 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amendment number 6719. Namlu verifika l-emenda 6719. Vot miftuħ. One nine. It's open. Vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. L-emenda adottata. We vote six. Skużani, President, votajna għal 6700 jew le, jgħid sur Gigold. Suppost votajna liha. Wara l-emenda tiegħi ma ġiġ mill naħseb kellna nivvotaw għalija. 6700. It was rejected, Sven. Ma ddiċ imbat, njete President. Esor Gigold, tijaj ma ddiċ izda mux dik rapporter, skonti. Tajjeb, jajte president namlu kif it nivvotaw għall-emenda 6700 biex nitċaraw minn huwa favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. No, let's check it. Sorry for that. Namlu verifika. Sorry for that. Is the votes are closed. Il-votazzjoni ma luqa? Those in favor? Minu a favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. Emenda 31, favur, kontra, estensjonijiet adottata. 27, taqa. Zero tnejn, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 39, favur, kontra, astensjonijiet adottata. 32, favur, erbajn favur kontra astenzjonijiet adottata 43 favur kontra astenzjonijiet adottata 16 favur kontra astenzjonijiet adottata 41 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika. Adottata. Namlu verifika. Niftħu l-votazzjoni, nalqu l-votazzjoni. Amendment number 42. Emenda 42. Favur. Favur kontra astensjonijiet adottata. 24 favur kontra astensjonijiet addit. 25 favur kontra astensjonijiet addit. 03 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 23 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 04 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 7000 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet addit 20 favur kontra astenzjonijiet adottata 05 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 21 favur kontra astenzjonijiet addit, 37 favur kontra astenzjonijiet adottata 34 favur kontra astenzjonijiet adottata 36 favur kontra astenzjonijiet adottata Nirringrazzjakom il-koll Niskuża ruħi għall izbalji tiegħi il-President u issa ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda grazzi.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 biex jaqsam maħna ftit l-ambizzjoni tiegħu fuq l-Unjoni Bankarja tal-ġajjini. Jew anzi l-Unjoni Monetarja ehm, Unjoni Monetarja Ekonomika. Grazzi. Grazzi, sinjuri. Naħseb li bdejtu r-rankatura, l-istaġun il-ġdid, u Nixtieq ringrazzjakom tal-li tajtu biddu għal din id-diskussjoni tal- il-twessieħ ta' dan din l-Unjoni Monetarja u Ekonomika hija xi ħaġa li aħna naħdmu fuq mod konġunt għadhom l-aħħar sentejn nofs. U se nkomplu naħdmu fuq żgur għal menu sentejn u nofs ġejjin. Jina nemmen li diskussjoni fil-fond dawn il-kwistjonijiet huwa bidu xira għal dak li jider illi ħajkun staġun tal-ħarifa mimri xogħol. Anki għalik ma' parlament Ewropew. L-Unjoni tal ħar aħħar snin ħadet passi kbar sostanzjali biex jipprova telef din il-kriżi biex tkun tista' tejjeb il-gvernanza tal-EMU. Iżda tensjonijiet fil-swieq tad-dejn sovrani fil-periferija marru għallar dan l-aħħar sena u żidu mal-pressjoni mal finanzjarja u u kabru z-bilanċ ekonomiku l-fisser li kemm li jemju kif ukoll il-ġejjini ta' ċittadini tagħna għadu taħt pressjoni eh, kbira. Iktar tibdiliet għal nizġa tal-EMU Eh, tassu u koll u ma meħtieġa sabiex nkunu nistaw nidentifikaw il-punti dajfa ta' dawn u biex nkunnu nistaw naċċertaw li kunem sissir iktar sodi għal munita waħda nija sostenibli, għal Ewropa sostenibli. Irridu n-edukazzjoni sabiex fuq żmien qasir nkunu nistaw nrażnu l-kriżi u nnaqsu il- zbilanċi u dan irrit jisir flimkien ma' viżjoni għal-EMU fuq żmien twil. F'dan l-isfond, il-Kunsill Ewropew ta' partit ta' ta' idejat ta' kif wieħed għandu jagħmel dan u jisaħaħ li jemju. Is-Sur poi Rompuy ukoll għamel preżentazzjoni tiegħu flimkien ma' prezidenti tal eurogruppu li l U f'dan ir-rapport jitsemmew erba pedamenti lenin għandek il qafas finanzjarju, il-finanzjarju ta' budgetarju, eh, dak tal-politika integrata kif ukoll il-leġittimità u il-responsabilità demokratika. Ovvjament irridu kopru naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet kollha u l-kapijiet ta' stat u gvernijiet għalu taw mandat il president tal-Konsil Ewropew flimkien mal presidenti l-oħra biex jiresqu rapport interim s'Ottubru u rapport aħħari qabel it-tmim ta' din is-sena. Il-rapport interim ser jifoka fuq miżuri oħra li ser jiġu introdotti fuq żmien qasir. Waqt li mbagħad il-rapport aħari f'Diċembru ser jitkellem fuq dak li jista' jseħħ fil-qafas attwali kif ukoll identifika t-tibdiliet li ser jkun hemm fit-trattat sa' membri kif ukoll il-Parlament Ewropew ser qed ikun involut hawnhekk f'dan ix-xogħol ħaj jiġi ħaj konsultat tul ir-rapporti, tul it-tfassil ta' dan ir-rapporti, l-għana unikuwa huwa li wieħed iġenera konsens fuq dak li jista' jsir fuq żmien qasir u dak li aħna nixtiequ naraw li jsir fuq żmien iktar twil. Sabiex inkunu nistgħu naslu għal rodma komprensiv biex ikunu nistgħu niksbu Unjoni Monetarja u ġenwina. Dan ifisser illi aħna rridu nisħu u nkomplu naħdmu fuq it-tisħiħ tal-EMU biex inkunna EMU 2.0. Dan se jkun differenti ferm minn dak li kena qabel, minn dak li rajna fl-ewwel 10 snin tal-ħajja tal-EMU. Iġifiri, sinjuri, iż-żvilupp li għandu jisir fil-Unjoni Monetarja unki Bankarja għandha tkun ta' priorità ewlenija f'dan il-kuntest fil-bini miġdid ta' din l-Unjoni Monetarja. Aħna rridu mexxu mingħajr dewmin u għalhekk aħna rridu nimxu f'żewġ stadji. L-ewwel palissa nisabu fl-ewwel stadju. Ġifieri skont il-summit, is-qarja li ħarġ mis-summit tal-Ġunju, kien hemm eh, proposta ħarġet fuq il-mekanizmu ta' stabilità għal Banek Ewropej, għal Banek ta' Fezona Euro, bħala mekanizmu ta' urġenza dan għandu l-lest, ikun lest minna u 10 oħra, tim oħra, inqas minn 10 tim propjament. U rrid jiġi finalizzat dan sal ta' din is-sena. Biex dan is-seħ il-ftajim fuq dan il-tip ta' mekanizmu irrit iwitti triq għal Eh, mekanizmu finanzjarju ta' stabilta biex ikunem strument ġdid biex jippermetti li ikunem kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek. Mod dirett. Jiena naħseb illi jiena konvint anzi li kien bidlu supervizjoni tal-banek fuq livell tal-Unjoni kif ukoll li eh, nimplementaw dawn il-passi li aħna qegħdin anticipaw li ħanwettqu. Eh, għall-Unjoni Bankarja ktar b'saħħitha taċċerta li jkun hemm istabilità tal-ekonomija integrata u li ser eh, eh, kisser dal il-feedback loop negattiv li qed bħalissa qed jagħmel tant ħsara lill-ekonomija tagħna u li qed tixxekkel il-tkabbir u tkattir. Naf illi aħna intom tkellimtu dwar dan imma l-kollega tiegħi Sur u kienu kol punt li eh, semmejtu ma' Sur Draghi li jiena il-miljuba eh, ħdimt magħhom il-qrib ħafna jekk intom dan tixtiequ taraw bħala sinjal jew simbolu ta' għaqda sawa wisq. Jiena sempliċement nixtieq eh, nirġu nisħaq l-elementi u l-enin tal-proposta tagħna peress li huwa ġebla tax-xewka tal- Eh, azzjoni eh, għal-krizi globali fuq il- il- ġejjin li ħasaħ il-ġejjini tal zon euro Aħna rajna sinjali ċari ta' rinazzjonalizzazzjoni fdaw l-aħħar snin minħabba kriżi finanzjarji, però l-integrazzjoni għadem. Kull każ hemm potenzjal kbir għal instabilità finanzjarju li jista' jinqala li jekk jinbet f'pajjiż jista' jinfirex malajr f'pajjiżi oħrajn kif rajna. Il-potenzjol għal dan it-tniġġis eh, transkonfinali hija xi ħaġa li l-iktar taffetwa l pajjiżi fiż-żona euro. Dan il-mekkaniżmu ser japplika lek għal stati membri kollha taż-żona euro iżda stati membri oħrajn li xieq jipparteċipaw ukoll jistgħu jipparteċipaw kiridu. F'dan il-każ istat membru involut huwa mistenni li jagħmel impenn legali u jagħti ċertezzi u s-sigurazzjoni tiegħu illi il-passi li se jittieħdu bil-ICB se ikunu vinkolanti fuq livell nazzjonali għal banek tagħhom u l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom il-mekanizmu wieħed supervizorju irrid ikollu ambitu ambizzjuż meta nitkellmu dwar l-ammonti ta' banek li ħajkunu involuti. Ek kif rajna dawn l-aħħar snin, anki fil-każ ta' banek żgħar jew ta' daqs medju jistaw iwaslu għal taqlib madwar id-dinja, per pereżempju għal Northern Rock, jew Bankja, u oħrajn. U l-approċ tagħna qed jivassar eh, u jantiċipa kopertura wiesa illi inkludi l-banek kollha fi zona euro u li jkollhom li sibi bħala fil-qalba eh, u fil-qofol ta' kollox dan li sibiħa jkollu id-dmirijiet supervizorji biex jaċċerta li jkun hemm supervizjoni ta' kwalità għolja. Supervisors nazzjonali illi jkunu akkumulaw ċertu esperjenza jkunu żviluppaw esperjenza tagħhom f'supervizorja prudenzjali ser jkomplu jaqdu dan il rwol importanti fis-sistema u rridu naċċertaw illi kull riskju ta' konflitt ta' interessi fl-entitajiet kollha li jieħdu deċiżjonijiet li sibi ser jiġu esklużi. Speċjalment meta jiffirdu il-funzjoni supervizorji meta qabla ma' politika monetarja. Fl-aħħar il-mekanizmi xirqa ta' da kontabilta ta' responsabilta finanzjarja trid eh, tkun eh, imsaħħa u responsabilta eh, tal-ECB trid ukoll tiġi mwessa meta mqabbla ma' dak li għandna llum. Ir-responsabilità tal-ECB trid tiġi msaħħa meta mqabbla ma' l-indipendenza li għandha fil-qasam tal- Eh, politika monetarja kif tafu il-leġizlazzjoni aħna għandna leġizlazzjoni se saħħaħ is-sistemi nazzjonali tagħna għal dak li huma foreign depository schemes u l pjanit tal-kupru u saħħaħ il-tiġġiet ta' rekwiżiti ta' kapital għal banek u dan ħajapplika għal 27 stat membru ħajkunu ta' importanza kbira ħaj jiġu ta' minn Konsil u l-Parlament Ewropew mill-aktar fis. F'tini fażi, aħna rridu nagħmlu progress deċiżiv biex ikonna dan il-Common Deposit Guarantee Scheme disponibli u li konna wkoll affasa riżoluzzjoni tal-kupru. Meta implementaw il-proposta leġislattiva, kif qed jiġifieri minn u ġematajn jew forsi xorti oħra, għat-twaqif dan il-mekanizmu waħdini ta' supervizjoni, aħna wkoll fassanna komunikat biex ikonna id-deja ta' dan ir-roadmap u s-sura li ħajju dan ir-roadmap li ħajwassanna lejn unjoni bankarja u monetarja. Dawn huma kwistjonijiet interdependenti eh, u speċjalment fi żona euro u għalhekk dan ifisser li għandna bżonn naqdu fil-mixja tagħna lejn l-Unjoni Monetarja Waħdanija sabiex u fiskali sabiex il- e, ċittadini Ewropej kollha jibbenefikaw bis-suq li qed jaħdem tajjeb. Unjoni Fiskali trid taċċerta li jkun hemm ċertu politika budġetarji fuq livell ta' novelli nazzjonali Ewropej sabiex ikun jistgħu jikontribwixxu għal tkabbir sostenibbli kif ukoll biex jaċċertaw illi jkun hemm e, stabilità makroekonomika. Dan għandu jikludu mekanizmi effettivi biex nkunu nistgħu nwaqfu u nkorreġu dan il-żviluppi fiskali mhux sostenibbli fl-Istati membri u dan ser jinkludi wkoll għodda li ser nużawhom biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra eh, xokkijiet eh, mhux simmetriċi u li nipprovjenu t-nġis fil-bqija ta' zona Ewropa kif fil-ekonomija Ewropea. Dan minnaħa tiegħu jista' jinvolvi wkoll ħruġ ta' dejn ta' eh, għajnuna għad-dejn imma dan irid ikun isir fuq bażi komuni mod responsabbli u mod trasparenti biex ma jkunx hemm min jipprova igawdi minn fuq ħadd ieħor minn ma jkun ħaqqu. Fil dawn il-linji ta' politika fiskali ma nistawx Eh, ma nistawx nagħmluha impossibbli, ma nistawx nkunu ambizzjużi żejjed għaliex bil-mod bil-kontroll dak li aħna nixtieħu nkunu qegħdin eh, naġevolaw dawk illi eh, dawk illi l-iktar għandhom is-saħħa dawk li m'għandniex naġevolaw. Aħna irridu nużaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna nindunużaw dak li hemm fil-kaxxa tal-odda tagħna kif ukoll li hemm fl osfa kollha li għandna finanzjarji ntejbuhom jekk hemm bżonn kemm fuq livell sostanzjali kif ukoll fuq livell ta' lokal manuvru legali. Naddu għal suġġett importanti. Nistaw inkomplu nsaħħu il- affas tal-gvernanza billi inkomplu xogħol tagħna fuq it-tupek. Nistgħu nagħmlu dan taħt il-qafas eh, ta' trattat ġdid u rridu ndaħlu dinamizmu ġdid fi trialogu li huma dejjem bħalissa sabiex nkunu nistgħu nilħu ftehim l-aktar fis illi jirrespetta il-għan oriġinali tal-proposti ġifiri illi intejbu il-sorveljanza kif ukoll koordinament fil-żona euro dan ifisser se jkun prezentazzjoni f'waqta tal-istati membri tal penijiet budgetarji tagħhom jew tal-abbozz tal penijiet budgetarji tagħhom u jkun hemm affas iktar ibes sabiex wieħed ikun jista' jikkoleġi il-deficits effettiv eċessivi. Għajnuna l integrazzjoni tista' tiġi eh, segwita fuq żmien twal, inkluż integrazzjoni fiskali flimkien ma' strumenti tad-dejn imma għanna namlu ċara illi dawn il-passi xort li għannet jeħtieġu iktar taħida t-tirsiġġanijiet li jisir mod maqut u jrid ikun hemm konsens kif ukoll passi politiċi meħtieġa biex ikun hemm dan il-qbil. Members, uh, moving towards uh, more decisions uh, made at the... Uh, membri onorevoli, biex nkun san nonara deċiżjonijiet li saru fuq membri Ewropea jew fuq il-politika unjoni tal-Unjoni Fiskali, tal-Unjoni u dawk Fiskali, aħna rridu nil id-deċiżjonijiet li tieħdu biex naċċertaw li kunem il-responsabilità demokratika kif ukoll parċipazzjoni politika. Dan huwa essenzjali jekk aħna ser nibnu fuq l-appoġġ pubbliku għal deċiżjoni li ħittieħdu fuq livell Ewropew eh, li ħajkollhom effett eh, fuq żmien twil għal ċittadini tagħna u ħajta kuljum tagħhom. Il-politika ekonomika li ddaħlet istrumenti bħal daħal bħal istrumenti ġdid huwa essenzjali għal dak li huwa eh, responsabilità demokratika fil-qasam tal-kornament demokratiku aspetti ieħor li ħajkollu u wisajn għal dak li huma il ehm, dispożizzjonijiet innovattivi se jpermettu il-Parlament li l-kom biex tmexxu u tkolkom eh, dialogi ma' stati membri individwali speċjalment meta dawn qed iborru kotra ir-regoli tal-patta ta' tkabbir u stabilta' speċjalment dak li huma il-żbilanċi ehm, makroekonomiċi u dan id-dispożizzjoni permetti li l-Gvern Nazzjonali jkun responsabbli mod pubbliku fuq livell Ewropew jekk dan ma jkunx qed iħares l-obbligu l-obbligi tiegħu. Naħseb li ta' min jgħid illi dialogu ekonomiku mal-Parlament Ewropew probabbilment mhuwiex biżejjed biex wieħed ikun jista' iwieġeb għal mistoqsijiet kollha li hemm għal responsabilità demokratika ta' Brussell lejn iċ-ċittadini Ewropea tagħha. Jisu kunem kooperazzjoni iktar msaħħa u rib mal bejn il-parlamenti nazzjonali, kif ukoll il-Parlament Ewropew. Dan isfond tina nixtieq nitbilkom l-attenzjoni għal wieħed mill-iktar proposti importanti li għandna fih dan it-tupak. Hija possibilità li l-Kummissjoni tiġi mistiedna minn aħdar parlamenti nazzjonali sabiex jispjegaw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il budgets nazzjonali u fuq leġislazzjoni tal-ġejjini pal per eżempju il-koordinament tal-politika eh, fiskali eksante jista' jkollha ċertu eh, da ċertu dispożizzjonijiet minn daw. Għalhekk, Sinjuri, qabel ma jkollna dibattitu ktar ġenerali ma jkollna l-mitsoqsijiet u l-kummenti jingħalaq billi ngħid mod iktar ġenerali. Find it uh, both positive. Fil-fema tiegħi hija importanti u anki xaġa pozittiva u wkoll illi ikonna anzi li dan il-dibattitu li inna nistennew fl-axħar imbeda ħafna minn dawk involuti fil-dibattitu jaqblu illi l-integrazzjoni iktar fil-font hija essenzjali. Mux kullħat imma il-bicċa kbira. Bicċa kbira jaqblu illi jemżon li dan irritu kun akkompanjat b'leġittimità demokratika aktar qawwija. Il-biċċa kbira jaqblu il hemm bżonn ta' aktar integrazzjoni u iktar uh, responsabilta ekonomika aktar qawwija naqbel magħhom jiena. Jiena nemmen illi eh, kif nimxu l-qoddim fil-vizjoni tagħna l-Ewropa ma tistax tkun mifruda maqsuma fit-tnejn dawk li jirbħu u dawk li jitilfu jew nimxu flimkien u nirbħu flimkien jew nitilfu flimkien. Jekk eh, xuħut jibdew jazbu li xuħut għedin japprofettaw ruħom mill izvantagġi ta' l-oħrajn, il-rizultati mux se jkunu sostenibli politikament, sfortunatament. Diġa għedin naraw xi sentimenti bħal dawn li għedin ifeġġu. Għalek f'dan il-kontest, bżon illi noħolqu iktar rabtiet mill-qrib fl-Ewropa sabiex ma jkunx hemm perċezzjonijiet u sentimenti ta' dan it-tip. Dawn l-opinjonijiet diverġenti għandhom ikunu sostitwiti f'viżjoni komuni eh, ta' Unjoni eh, Ekonomika Monetarja li tkun ġenwina ibbażata fuq eh, sens ta' responsabilta' qawwi u dan se jwassal għal iktar sens ta' responsabilità u solidarjetà illi wassal għal tkabbir sostenibli u ħolqien ta' impjiegi fl-Ewropa. Eżis membri tal-Kumitat Ekon, membri tal-Parlament, il-kontributi ta'kom għal dan id-dibattitu u għal din il-vizjoni se jkunu essenzjali, anzi eh, kruċali għal beneficju kemm tal europa kif ukoll taċ-ċittadini tagħha. Grazzi. Thank you uh, very much. This... Grazzi ħafna, title president Issa, se nisimaw il-kommenti minnaħat tal- membri għalix se niddiskutu il-rapport ta' Signora Tyson u bat immorru l-ura uh, għal-kommissarju. Mela nisimaw mill- uh, Mixejja tal-gruppi l-ewwel koordinatur jew inkella shadow rapporter ħudu paċenzja wajduli li minuma. Imma naf min se nibdew, Marianne Tyson, fidejk. Grazzi lill kummissarju tal-li eh, ġi hawnhekk biex eh, biex ikonna dan is-smieħ pubbliku naħseb illi hija ħaġa importanti li qed nitkellmu flimkien il-Parlament eh, qabel tal-qabel is-sajf ippreżenta eh, rapport dokument Van Rompuy kif qed jissejjaħ Ikolli ngħid li l-istituzzjonijiet kollha jħossu illi dan huwa dokument importanti u li rridu niffaċċaw uh, il-ħarifa li ġejja uh, meta anke naħsbu wkoll li anke s-sajf ma, ma kienx taqsek kalm. Jiena bħala rapporter nħoss li eh, hemm bżonn li nisimaw l-opinjoni tal-Parlament imma ħafna jkunu bil-btala fis-sajf u għalhekk ma stajtx eh, nistaqsi kollegi kollha jaħsbu ma jaħsbux għalhekk flimkien mas-segretarjat jiena eh, id-deċidejt li nippreżenta llum dokument ta' ħidma illi jressaq ħafna mistoqsijiet u mbagħad wara naħdem fuq ir-rapport aħari f'dan id-dokument eh, hemm punti li huma pjuttost delikati li qegħdin jitqajmu wkoll dan huwa eh, dokument importanti mhux se noqgħod insemmihom kollha l-punti għaliex il-kollegi jafu x'inhu ma mbagħad jgħidu li x'jaħsbu dwarhom. il-Parlament eh, kemm il-darba anki illum fil-fat tkellem mal rappresentant tal-Bank Ċentrali ma' Kommissarju Barnier u sajna kontenta li għanna l-opportunità li nitkellmu miegħek ukoll sur Ren. Kolli ngħid illi aħna imħasbin ħafna dwar ir-raba' punt tal-pakket illi semmejt inti l-leġittimità demokratika, l-kontroll demokratiku kif se jsir dan, kif se jkun organizzat. Mħasbin ukoll koll dwar il-sorveljanza dan l-organizmu ta' sorveljanza kif se jaħdem u importanti li eh, nibbażaw ruħna fuq il-trattat imma li ma' artiklu se jitqis l-artiklu 127 jiġifieri dak li jirriferi biss għal konsultazzjoni mal-Parlament eh, jew inkella nistaw najdu li forsi se jkollna pakket iktar wiesa' Naħseb illi huwa importanti illi l-Parlament ikollu rwol fuq il-linja ta' qoddim f'dan ir-rigward għalhekk l-ewwel ħaġa li rridu niddiskutu u niddeċidu kif se jkun ir-rwol tal-Parlament barra minn hekk dwar il-qafas finanzjarju mbagħad jekk aħna se nitkellmu dwar Unjoni uh, Bankarja bbażata fuq bosta pilastri Dana smajnieħ eh, eh, jena tukol mi komissarju Barnier u għattu intu kol. Aħna se jkonna zona euro un-bat il-pajizi li deċidu li kollom opt-in jina naħseb li lan tana dejjem kien illi inżommu l-Unjoni Ewropea maquda għalhekk hemm bżonn li nitkellmu dwar Ewropa ta' 27 pajjiż kemm jista' jkun u għalhekk hemm bżonn li jkollna regoli illi jqisu l-pajjiżi kollha ovvjament wieħed irid iżkoll iżomm f'moħħu l-ispeċifiċitajiet illi eh, u rekwiżiti biex wieħed jidħol fi-zona euro imma nirrepeti hemm bżonn li jkollna il naslu għal dan il-situazzjoni fejn ikonna il-pajizi ta' zona euro, il-pajizi illi eh, jiddeċidu li kollom opt-in. Issa mbagħad dwar is-sorveljanza qed nitkellmu fil-proposta tal-pakket Europlus jiena nixtieq inkun naf inti x'taħseb dwar dan. Hemm bżonn li nfittxu simetrija bejn il-riżoluzzjoni u il-sistema ta' garanzija tad depositi għaliex għalek xe nagħmlu se tkun ħaġa iktar limitata jew f'ħafna iktar wiesa. Imbagħad, dwar is-sorveljanza għandna su intern hemm ħafna banek differenti fl-istati membri differenti u liema banek se jkunu koperti minn din il-sorveljanza u supervizjoni hemm min jgħid il-banek kollha, imma biss Eh, għal ċertu tip ta' xogħol li huma jwettqu jew ċerti servizzi li huma offru oħrajn jgħidu illi hemm bżonn li jkun hemm matriċi ġifieri skont it-tip ta' bank li jkun skont il-tip ta' xogħol li huma jwettqu mbagħad niddeċiedu. Jiġifieri hemm eh, żewġ opinjonijiet u jiena nixtieq nkun nafx taħseb dwar dan. Prekupazzjoni oħra li aħna għandna dwar il-sorveljanza monetarja ġifiri ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew da kollu li għandu xaqsam mal-aspet monetarju, rridu nigarantixxu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u hemm bżonn ukoll li l-Bank Ċentrali Ewropew jagħti kont ta' dak li jkun qed jagħmel. Ġifier dawn iż-żewġ irridu naqduhom irridu nitkellmu wkoll dwar l-arkitettura ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew nixtieq li inti tgħidilna x'taħseb ukoll dwar dan. U il- Eh, relazzjoni bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Autorità Bankarja Ewropea. Uh, kif, kif x-relazzjoni se jkun hemm bejn dawn iż-żewġ entitajiet għandna uh, eh, su intern hemm bżonn li jkun hemm sistema ta' regoli li jiggarantixxu li s-sistema kollha kemm taħdem kif imiss. Hemm ukoll stati membri forsi li mhumiex fiż-żona euro imma li xorta jistaw ikunu taħt il-supervizjoni ta' din l-autorità huwa importanti wkoll li eh, eh xi moment jew ieħor eh, niddeċiedu. niddeċidu u naqtawa. Mbagħad eh, punt ieħor importanti. Malaj malajr nixtieq inkun naf x'taħseb inta jekk ikun hemm entità ta' supervizjoni se Kunu bizzejiet il- se jkun bizzejiet ir-rwol illi se taqdi għadu l-ISM jew inkella irridu noħol u eh, pilastri ġodda nittama li le nittama li nistaw nimxu kif konna id-deċidejna mbagħad dwar garanti tal-depositu, eċċetra, dan u pakket ieħor. U eh, ikolli ngħid li ma tantx huwa ċar x'jaħsbu eżattament il-kapijiet tal-istati u tal-gvernijiet. Aħna konna għadna li dan il-ħol ta' fond Ewropew tkun xi ħaġa pożittiva ma aħna fil-realtà qegħdin nitkellmu dwar żewġ fondi wieħed għal garanzija tad depositi u liħu u ieħor tal-ISM. Issa forsi se jkun hemm xi sistema wkoll għal protezzjoni tal-banek f'dan il-każ. X'taħseb inti dwar dan? Issa jekk qed nitkellmu dwar Unjoni Bankarja wiesa, jiġifieri żona euro u pajjiżi oħrajn, mela qed nitkellmu dwar l ism ġifir se jkun hemm xi limitu fiss għall-ISM għal 17 e il-pajjiż u il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro. Għaliex dan il-punt ma tantxu ċar. Mbagħad dwar il- ehm, il-budget inti spjegajtu kol x'sar sissa Għada se jkun hemm triologu fuq it-two-pack nittama li jirna xinna nalqu kollox wara l-ewel qari u l-konklużjonijiet tal-Summit Ewropew eh, jgħidina li uridu morru l-lin. Ma nafx jekk il komissjoni tistax titlob l-gvernijiet li eksanta jippreżentaw il-budgets tagħhom għalmenu jiena qed ninterpretom il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u meta l-budget jiġi votat mill-Parlament jekk kien hemm xi ħaġa li tmur żmerġ dak il-pajjiż Ewropa tkun tista' tgħid hemm bżonn illi inbidlu jew jiġi emendat il-budget. Issa għandi mistoqsija. Iva jista' jkun utli imma ftit ftit dejjem mixjin f'din id-direzzjoni. qed imorru dejjem li l-inna jina naħseb li l-ewel rridu naħdmu fuq il-proposti li għanna diġa qoddimna un-bat nimxu l-qoddim u nuħorġu baffarijiet ġodda eventualment. U dwar il-budget integrat, hemm dossier li semmejna ħanki illum, anke meta diskutejna r-rapport Gular, ġifiri l-Eurobonds u affarijiet bħal dawn, mela għal xuħut minnu hemm bżonn ta' emendi ta' trattat u aħna qed niddiskutuhom ukoll anki fil-kuntest ta' Tupac. Qed nitkellmu wkoll dwar il-bażi legali il-Kunsill għal tiegħu is-Sur Van Rompuy ukoll ħareġ f'kalendarju. U jiena naħseb illi fit-triologu dwar it-Tupac forsi mux se xinna li naraw li ta' ditana laqqas. Imma forsi qabel il-Konsill Ewropew li mis ikonna forsi xi qafas li jkun ftit iktar konkret. Jiena naħseb illi rridu nixtarru sew il-deċiżjonijiet illi nieħdu, noqdu attenti. L-ewwel net irridu noħolqu kondizjoniet biex aħna nkunu nistaw uh, nesprimu il ma tagħna bat naraw jekk hemmx bżonn illi jittinata lajnuna l-ewwel eh, rridu nizguraw niżguraw li l-kondizzjonijiet ikunu ġew rispettati u mbagħad noħorġu l-flus biex nejnu. Anki fuq dan nixtieq nkun naf badwar l-integrazzjoni ekonomika Diġa għamilna xi passi f'din id-direzzjoni għandna l-Pat Euro Plus, l-Europa 2020, is-Semestru Ewropew. forsi għanna nitolbu l-istati membri biex jamlu da kollu li jistaw biex jaħdmu u jimplementaw id-deċizjonijiet li jittieħdu biex ikun hemm tassew kompetittivita ir-rakkomandazzjonijiet illi qed isiru lill-istati membri huma biżejjed biex dawn l-istati membri ikunu mbagħad jistaw jimxu l-qoddim u jiena naħseb illi irridu nagħmlu distinzjoni bejn ir-rakkomandazzjonijiet illi jsiru lill-istati membri u l-kondizzjonijiet u r rakkomandazzjonijiet li jisiru biex jaslu għal ċertu deċiżjonijiet f'każ illi eh, rakkomandazzjonijiet ma jġux rispettati jekk ikun xem sanzjonijiet. U aħna issa x'sen nagħmlu għal dak li għandu x'aqsam mal eh, ma taxxi l-integrazzjoni ekonomika jina nemmen illi għanna dossier kol tal-CCCB. Forsi għanna nistaqsu jekk irridux eh, nieħdu azzjoni anki f'dan ir-rigward, jiġifieri pożizzjoni tal-kumpaniji, tal-imprizi u nifmu u koll eh, l-effett tal-li jista' jkollha sistema fiskali ta' pajjiż fuq il-pajjiżi l-oħrajn. Huwa importanti li aħna nifmu kif se tkun organizzata din is-sistema ta' supervizjoni ta' viġilanza rridu niddiskutu bis-serjetà u l-Kummissjoni flimkien mal-Kunsill se tippreżenta il-proposta tagħha l-Parlament ukoll li l opportunità li għajtijaw huwa importanti li konna sistema illi eh, tigarantixxi supervizjoni demokratika. Grazzi President, grazzi lill kollegi. U eh, nirringrazzjom mill bil-qoddim għal kontributi tagħhom. Grazzi. But before that, I'd just like to say something. Qabel President, irrit najt illi diġa rajt fil-gazzetti ħames uh, membri tal-parlament għallu li Mario Draghi għal ċerti affarijiet u diġa viċinawni ħafna ġurnalisti li għallu li uh, veru illi uh, eh, l-MP uh, tali et jajt ek uh, dik kienet sessjoni in kamera uh, din miex nġiba uh, xirqa għaliex dak illi qed jgħidu mbagħad il- il-membri tal-parlament jajdu per eżempju li s-sur eh, Draghi għal ek, mentri s-sur Draghi forsi jkun għal nistaw namlu ek, ek, jew ek, ġifiri uh, eh, l-affarijiet mumiex se jiqfu hawnhekk imma kull membru parlamentari li ħareġ minn hawnhekk u tkellem mal-ġurnalisti u għallom x'qal il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, hawnhekk f'sessjoni in kamera anke jekk forsi ma kien maħassewx illi kienet informazzjoni daqshekk konfidenzjali xorta qed jikser ir-regola ta' din il-Kamra u jekk intom probabbi eh, xtaqtu li jiġi xi ħadd ieħor ikellimna in kamera naħseb dak li għadu kif għamiltu issa eh, eddet u perikola dak illi jista' jiġri fil-ġejjin f'dan ir-rigward. Issa l-kellim għal lessandi għallijem mela bħala shadow rapporter lijem. Grazzi. Jena naqbel ma ħafna mill-tħassib li esprimit Marjan, partikolarment fuq il-kwestjoni eh, tal-demokrazija għaliex aħna maħniex se namlu dak li qed jitolba ħafna hawnhekk mingħajr ma nqisu dak li jridu ċittadini u dan ir-rigward il-reazzjonijiet ta' ċittadini tagħna hija sensittiva ħafna aħna għalhekk il-partit tagħna SND eh, aħna pożittivi ħafna, kostruttivi ħafna fil-rigward ta' dibattitu fuq it-two-pack. Imma eh, fit-testi kif inhuma f'semestru Ewropew fis-six-pack, ir wol tal-Parlament Ewropew huwa imnaqqas ħafna. Għalhekk aħna imħasbin se niddiskutu wkoll mal-kollegi tagħna biex naraw x'inhi l-aħjar ħaġa li aħna nipproponu biex il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ukoll ikunu involuti. Dan huwa importanti iktar li xaħna naqblu eh, mal-metodu komunitarju, nappoġġaw dan il-metodu komunitarju eh, ma wasalx sa tmimu fuq ħafna files pal il-kollega tana per esempio Peter Simon fuq il-Fond ta' Garanzija Bankarja. Dan il-dossier qed eh, jgħat qoddim il-Konsilli l hemmhekk għal madwar sena u il-Parlament għadu ma qalx tiegħu fuq il-proposti illi qed isiru jiġifieri li jkun hemm dan il-Fond ta' Garanzija u il fond ta' Risoluzzjoni Bankarja eh, ma tantx umma msemmija fil-propożizzjonijiet li qed isiru fil-proposti li qed isiru issa. Inti fil-prezentazzjoni tiegħek sur President kellimt dwar koordinazzjoni ex ante u eh, aħna kontenti dwar dan għaliex dan huwa eh, mezz li nikkoordinaw b'mod pragmatiku ħafna il-politiki budgetarji differenti qed ngħid pragmatikament għaliex irridu nqisu is-sitwazzjoni makroekonomika tal-mument nanticipaw kif se tevolvi u naddattaw il-proposti tagħna għas-sitwazzjoni li jkun hemm f'kull pejjiż. Is-sitwazzjoni tal-Ġermanja mhix dik li qiegħda fiha l-Italja u dik li qiegħda fiha Franza, pereżempju, għalhekk ovvjament meta il-sitwazzjoni konċentrali tkun ġiet ikkonsolidata, naraw se jkun deċis f'dak li għandu xaqsam eh, il-bilanċ ekwilibri, eh, il-bilanċ budgetarju jiġi applikat ukoll. U eh, sfortunatament bosta pajjiżi qegħdin jidħlu f'reċessjoni għaliex għal dan l-axar trimestru għedin f-situazzjoni ta' tkabbir zero jew inkella dawk li eh, l-ekonomisti eh, sejħulhom il-preferenzi tal-elettori u dawn huma eh, importanti ħafna jiġifieri rridu narbtu flimkien il-ċertu bilanċ flimkien ma l-effiċjenza forsi l-lum ma nistax naqdu nidħlu fid-dettal ta' dan is-suġġett imma hemm prinċipju li aħna għal qalbna ħafna Eh, l-Eurobonds li semmit il-Sinjura Tissin u għahna naqblu maħħa għalmenu ma dak il smajnija tajta mnek kem maħna naħsbu minna ħatana illi eh, il-mod kif imexxu l-budget tagħhom l-istati membri irrid jimxi pass pass ukoll ma ċertu eh, volontarizmu budgetarju anki fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea nistaw Nimmaġinaw situazzjoni li hemm fl-Istati Uniti mingħajr budget federali. Eh, hija uh, l-istess ħaġa li rridu nagħmlu fl-Ewropa jekk aħna rridu li l-Unjoni Budgetarja u Bankarja uh, propju issir realtà sħiħa. Id-disciplina budgetarja li qed issir fl-Istati Membri uh, Eh, eh, hemm bżonn li insibu rizorsi biex nifinanzjaw inizjattivi eh, komunitarji b'mod iktar permanenti minn dak li beda issir bil-patt ta' tkabbir li ġi deċiż f'Ġunju li għadda. Għallek irridu nkomplu niddiskutu il- budget komunitarju nafu li il-budget tal-lum huwa 1.3% tal-prodott gross domestiku tal- Eh, tal-Istati Membri tagħna għalhekk hemm bżonn li dan irridu nirdoppjaw jew nitriplawh. Illum ma nistawx illum najdu li ma nistawx eh, niddiskuti jew nsemmu din il-problema il problema fil- fid-diskussjoni naħseb jena għal-essa nistani għafawnek dawnuna xie ħot mill-punti li eh, ġew f'moħħi għalissa zgur li feġu oħrajn iktar l-qoddim. Grazzi. Do I have an Aldi speak? Grazzi, għandi kallim fisem l-Alde. Silvi? Grazzi, Sharon. Aħna għat ma ħtarniex xadow ġifirina nitkellem biz bħala koordinatur nix nirringrazzja l-Komissarju tal-liġi għawnek u tal-li ħassem dan il-dibattitu nirringrazzja l-Marjan illi faslet għafas tajjeb ħafna jena rrit najt li dal-Komissarju dak li għadna deġa sur Draghi sur Barnier ġifiri li aħna imħazbin Aħna nafu li dawn huma suġġetti diffiċli, komplikati ħafna dak li xogħol komplikat li tridu tagħmlu intom aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex inkomplu nikkomplikawkom ħajjitkom. Imma għandna minn banda li qed jgħidu leġittimazzjoni demokratika hija importanti mill-banda l-oħra il-fatt li aħna se jkollna testi li jiġu approvati mingħajr kodeċiżjoni dina sitwazzjoni pjuttost stramba. Aħna nafu li intom rittu tużaw l-artiklu 127 li imma jekk aħna eh, se jkonna dan il-pakket kieku il-parlament jista eh, jaqdi eh, u jizvolġi r-wol tijaw. Naħseb illi vera kultant podġejna pressjoni fuqkom. Imma dana biex nkunu nistaw niqfu nkunu sodi dim il-konsil Jiena naħseb illi ma rridux niftu xi battalji interistituzzjonali ma laqqas ma tistawx taħduha kontra jekk il-Parlament irrid iħares ir wol tiegħu. Il-Parlament m'għandux jitwarrab jekk f'mument propju fejn qegħdin ngħidu li rridu leġittimizzazzjoni demokratika. Jiena kont ir-rapporter kif tafu tal-Kumitat eh, Ewropew għal riski sistemiku illi irridu norbtu mal-Bank Ċentrali Ewropew entità mingħajr ma innaqsu mill-indipendenza tiegħu, mingħajr ma naqsu mill-importanza tiegħu, mingħajr ma neddu il-koerenza tal-azzjoni li jieħu l-bank. Ma naħseb illi forsi nista naraw situazzjoni kif inhi u naraw dan b'mod eh, oġġettiv wara eh, sentejn naraw x'ħadem tajjeb x'ta' riżultati tajbin fil-kuntest tal-kriżi eh, jekk għamilni xi żbalji biex għalix forsi dal-waqt se jkonna nirrevedu il-test tal-ESBA, l-ESRB u eh, minnajr ma kunu tal-limna mill-izbalji li għamilna qabel. Ma nafx jekk forsi hemm xi eh, affarijiet li aħna jom ħażin, imma naħseb illi u li SRB hija struttura kbira illa li uh, eh, miex edha forsi tamel dak li kienet maħluqa biex tamel imma bżon illi kunem supervizjoni ta' kuljum li Jena niqaf hawnhekk issa eh, se jkun hemm bosta opportunitajiet fil ġajjeni biex inkomplu li tkellmu dwar dan. Aħna rridu nkunu involuti mhux biex nkunu involuti jew biex sempliċement nagħmlulkom il-ħajja aktar diffiċli imma propju biex nagħtu is-sem tagħna. Okay, thank you. Uh... Tajjeb, grazzi ħafna, sa fissam il-ħodor. Filip, grazzi, komissarju, merba. Naħseb li ma tantx kellek tajjeb tas-sajf kwieti wis. Nibda mill-klim tal-ftuħ tiegħek inti għedt li ħatama konsultazzjoni magħna. Ili miżewweġ 26 sena issa u naħseb li waħda mir-raġunijiet li bajna fl-imkien jienu Marti huwa li f'kwistjonijiet ewlenin mhux jiena nikkonsulta magħha u miegħi iżda nagħmlu deċiżjoni biex ngħidu hekk. U għalhekk naħseb li hija riċetta tajba għal żwieġ dejjemi Kulħadd għandu l-autonomija tiegħu, iżda l-kwistjonijiet ewlenin aħna għandna ħsieb konġunt. Ma stax nkun kuntent biss bil-konsultazzjoni, kummissarju. Inti għat biex nifukaw sa nifoka fuq affarijiet li forsi qed jingħataw il-ġemp. Nipprova nibda mill-punti taftuħ li inti għamilt. L-ewwel net meta semmi l-Unjoni Fiskali Din hija mużika l-widnejja għaliex sa l-Unjoni Fiskali l-importanti huwa li jkollna klim fuq l-affarijiet fiskali, ġifieri nefqa u tħul. U sorpriża, sorpriża il-presidenza tal-ħamsa naqas wieħed kważi tibqa' fil-ħemda fuq dan u ma tajt xejn. Hemm min jgħid li mixjin imma mhux xemeta, bħala kummissarju, iżdej nistenna l kollesja kummissarju li għajdu ma jistax ikunem hemm budget sostenibbli mingħajr ma jkun hemm integrazzjoni fiskali iktar b'saħħitha u dan jinkludi wkoll l-aspett fiskali. U għalhekk jiena nixtieq li eh, semma leħnek u tkun aktar proattiv fuq dan il-punt. It-tieni punt meta inti semmi il-fatt li jrid ikonna EMU eh, e 2.0. Aħna għandna nargumentaw li Ma jistax ikonna biss regoli stretti għal budgets u daqshekk iżda għandna bżonn regoli stretti u disċiplina stretta bl-istess mod għall-investiment. U hemmhekk għandna l-Unjoni Ewropea 2020 strateġija apposta u jiena nistenna d-diġi tiegħek għaliex dan huwa l-qasam ta' responsabilità tiegħek biex iżommu sodi u s-susu wara l-istati membri sabiex bekk iżommu mal-impenji u mal-widiet li ħadu li ħafna drabi jibqaw firħa fuq l-tnaqqis tal-faqar, l-investiment tal riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni li naqsu l-qat, etc. Għalhekk din hija xi ħaġa nieqsa li mhux qed naraw. U fl-aħħar il-responsabilità demokratika. Nisma' dak li inti tajt, nafu li dialogu ma jistax ikun biżejjed, nafu li rridu morru nitkellmu mal-parlamenti nazzjonali. Affarijiet sbieħ dan li qed u jiena naf li nihdu pjaċiri morru niddiskutu man nies u morru posti differenti, iżda rridu nagħtu ħarsa li dawn il-konverzazzjonijiet mod differenti jekk jien naf laħnet ħnitlef dejjem. Fi kliem oħra, jekk Ministru ta' Finanza tal-finanzi f'pajjiż partikolari jiġi hawnhekk f'Parlament Ewropew u jgħid la jkollna konservazzjoni iżda ma se sarraf xejn fir-rigward il-futur, il futur allura ma tantx ser ikollok wis inċentivi li twassal imbagħad mhux biss klim sbieħ iżda wkoll azzjoni b'saħħitha. Meta mmorru l-Parlamenti Nazzjonali ngħidu li ħammorru hemmhekk xaġa sabiħa iżda ma jistgħux jiċħdu ilek, rridu ngħidu li eh, li nagħtu rendikon demokratiku jibda milli nżommu mal-klim tagħna li nissugraw li jiena nider u il-votanti tijaj u fil-elezzjoni li jmiss l-2014 jiena ma nġiġ għalet jekk ma jintoġbux il-klim li jiena najt. Din hija il-vera responsabilità demokratika li rridu u għalhekk huwa qasam u anke b'dak li qed tipproponi naħseb li xorta waħda għadna qed naqgħu lura f'dak li għandux jaqsam ma' responsabilta demokratika ta' vera. Li sijar? Ivo jitkellem?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 We don't to well, problema bil-traduzzjoni, tajt il-President. Jider li hemm xi problema teknika. Nista' nkompli bl-Ingliż jgħid l-onorevoli. Xlejxek. Um, U eżempju sabiħ dak li tana s-Sur Lambert wara 26 sena żwieġ qed naraw li proċess ta' ħidda ta' deċiżjonijiet qed jaħdem jessaġa sabiħa u ħadd ma ħajjeleb l-eżempju tiegħu illum il-ġurnata probabbilment nistgħu ngħidu. Iżda sur Kummissarju, inti kont qed tissemmi eh, l-affarijiet kif jiġu dim moħħok u tajjeb inti semmejt l-limu tnejn nafu li ħanaslu għall-Unjoni Bankarja u fit-tieni parti imbagħad tad-diskors tiegħek inti et xi punti ġenerali. Jiena nixtieq inkompli nitkellem fuq dawn il-punti ġenerali. Jiena kważi ċert li inti konxu bisħiħ bis u għandek għajnejk effukati fuq dak l-konsegwenzi li stew kunem li feġġu mill-Unjoni Bankarja. Xirrit infisser b'dan, x'qed ngħid? L-Unjoni Bankarja u Unjoni Bankarja possibbli mhix ser taħdem mingħajr ma jkun hemm unjoni fiskali li tkun imtemma li tkun qed taħdem sew, tan semmejtu jekk fimtek sew, kummissarju Iżda, fil-fatt, xi fisser? Ifisser li l-budgets nazzjonali irritu ikunu sottomessi għal Brussell. U allura ejja nagħtu ħarsa lej kull stat membru partikolari. Ikunx ikun il-gvern, lemin jew xelluk, jekk inti tipprova tipproponi riformi strutturali naraw li l-proposti tal-gvernijiet ikunu taħt pressjoni ta' min jivvota l nies fil-gvern u fl-oppozizjoni. U għalhekk sfortunatament ma naħsibx li din dan il-proċess li inti spiegajt ser jaħdem meta mbagħad naslu għal gvernijiet li jridu jibatu il-budgets tagħhom nazzjonali lej Brussell. Brussell ħan puntaw subaja lejn leja u l-gvernijiet naħseb tal-istati membri Ewropej ekser jgħidu ħajdu li għalajn ta' kull problema tagħhom. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa fuq l-Unjoni Fiskali, din titissarraf f'Unjoni Politika u dan nixtieq nisħaq fuqu hawnhekk u għalhekk nixtieq nitkellem fuq dan il-punt. L-Unjoni Politika ma tistax tinħalaq mingħajr ma jkun hemm iċ-ċittadini involuti jien mhux kważi ma ċert assolutament li dan huwa l-punt kruċjali. Ma nistgħux ninjoraw dan il-punt u dan ħajkun eh, faċċat b'reżistenza kbira anke u mhux biss minn ċertu gvernijiet iżda mill-maġġoranza kbira ta' ċittadini. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi lejk hija waħda sempliċi. Inti, sur kummissarju, lest u konxu jew taqbel ma' dak li qed naħseb jien u li semmejt hawnhekk? Inti konxu ta' xpassi jistaw jistaw tieħdu bħala kummissjoni u li se jkollkom tieħdu biex tipperswadu n-nies li jaċċettaw l-unjoni politika ħarija li tant tixtieq biex ikonna kapitali wahdanija f'Brussell. Skużawni li qed ngħidha daqshekk ċaraw tonda. Grazzi. Uh, thank you very much. I don't see any. Il-President, grazzi mhux qed nara iktar shadows mela naddu issa l-kellima l-oħrajn m'għandniex ħafna ħin d-dimna għandir Claudio Morganti, Pervanx Berens, Elisa Ferreira, Podimata u Roberto Gualtieri. Naħseb li jekk tieħdu żewġ minuti kull wieħed ikonna l-kummissarju li jkollu ħames minuti biex iwieġeb il-domandi kollha. Claudio. Oh, yeah, I didn't, I, sorry, I didn't see you, so... Skużani, ma rajtek, stajt il-President, l mela għanna kellim jħor. Marta Andreasen, għalix inti t titkellem fissam il-grupp. T-tkellem inti mbatt il-kellima l-oħra li semmejt. Thank you, Chair. Grazzi, President. Surren, inti tirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea għanda responsabilta fil rigward l sbilanċi li inti tittereferi referejta li fil-diskors taftuħ tijak u anki fl-artikolu tijak fil-Wall Street Journal. Nafu li jinnna noħorġu politiki monetarju u politiki dawn l-aħħar deċenni u ovvjament dawn il-politiki u regolamenti kellhom impatt fuq l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena nemmen li intom għandkom ċertu responsabilità bħala kummissjoni. Fl-istess artikolu fil-Wall Street Journal inti qed semmi progress konsiderevoli f'dawn l izbilanċi Tista' tiddefinixxi x'inhuma dawn il-progressi konsiderevoli. Franza llum qalu li għandhom għat li żdied għal 3 miljun ruħ. Dan insejħulu progress konsiderevoli? il-qat ilu jistiet u naħseb li din hija kwistjoni ewlenija li rridu nindirizzaw fl-Unjoni Ewropea, il-qat. Inti taħseb li l-Unjoni Bankarja ser issolvi il-problema tal-qat? Il-banek qegħdin jitolbu għal salvataġġi iżda mhux qed iselfu mbagħad flejjes l-SMEs, l-impriżi żaru ta' daqs medju. Inti ma taħsibx li wasal iż-żmien issa li nirrikonoxxu li hemm ċertu stati membri li jkunu aħjar jekk ikunu barra miż-żona euro biex ikunu aktar kompetittivi u jkunu jistgħu ikabru l-ekonomiji tagħhom? Grazzi. Il-President. Grazzi issa ngħaddu lura għal lista ta' kelliema oħrajn nibdew b'Klawdio. Jekk jogħġbok. Grazzi, President. Għandi mistoqsija simili li għamilt l-Sur Draghi. L-Sur Ren nixtieq namillu żewġ mistoqsijiet biex niċċaraw din il-kwistjoni ta' l-euro fir rigward trattati. U inti dejjem uġibtni bl-istess tweġiba li hemm l-artiklu 140.3 tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li titkellem dwar ir-rata ta' kambju li imbagħad jidħol fir rigward l-euro meta mqabla mal-munita nazzjonali, ma titkellemx dwar l-irrevokabilità tal-euro Issa, fir rigward li l-Eurogroup, Juncker jiddefinixxi li huwa possibbli teknikament il-ħruġ mill-euro, allura rrid inkun naf x'inhi l-verità dik qed tajtint jossur Juncker, nistgħu noħorġu mill-euro jew le. Jiena smajt il-ġurnali, rajt il-ġurnali u rajt l-OECD eh, xqalu fir rigward l-Spanja u l-Italja dwar din l-urġenza li taqajmu l-OECD Eh, l-Italja u Spanja qegħdin qar meta mqabbel ma dak li qegħdin nistqarru hawnhekk jew le? Uh, Rodi. Rodi. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Inti, fl-opinjoni tiegħi, kellek raġun meta semmejt il-fatt ta' miżuri pjanati fuq medda twila ta' żmien biex nwaslu għad kabbir u għastabilta. U inti tkellem dwar miżuri fuq medda qasira ta' żmien li hija ħaġa urġenti. Iż-żona euro u l-kriżi tagħha laqtet l-qalba ta' żona euro għaliex apparti seba' stati membri anke fil-Ġermanja qed naraw tnaqqis fl-esportazzjoni kien hemm impatt ukoll fuq is-suq tax-xogħol, fuq l-industrija, Fi Franza, per eżempju, palma smajna melant il-kollega, ftitilu għanda problema bis-suq tax-xogħol u anke fi rigward il-bażi industrijali. Walek għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija din. Fir rigward is-sitwazzjoni ta' Spanja u l-Italja u l-possibilità li huma jkollhom bżonn fondi ta' salvataġġ, intom tkellimtu dwar alternattivi oħrajn dwar possibiltajiet oħrajn kif ħadd irreaġixxu għal din il-possibilità din l-eventwalità li tista' tfeċ? Fir-rigward il-miżuri li jridu jiġi implementati b'mod parallel wara li jkun hemm it-kabbir u l-iżviluppi, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Olandiż tkellem dwar il-fatt li nieħdu inizjattivi fl-Ewropa fir-rigward dawn il-pakketti ta' salvataġġi biex ikun hemm aktar tkabbir li jmorru lilin mill-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek intom għandkom programmi bħal dawn f'moħħkom biex ikun hemm implementazzjoni immedjata fid-dawl tal-urġenza li hemm ta' dawn il-kwistjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha u żona Ewro ma' partikolari. Grazzi. Grazzi per vanx. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Jiena konxa tal-fatt li inti għandek portafolli obbligak li tajt l-affarijiet li għadek kemm attenna. Inti membru ta' kolleġġ ta' kummissarju li b'xi mod jew ieħor irrid jikkontribwixxi u jipprovdi soluzzjonijiet għall affarijiet li indirizzat ir-rapport tisen u anki imbagħad naraw ser joħroġ f'Diċembru s-sur Van Rompuy Fit-tim tas Sur Van Rompuy dan is-suġġett jidher li għadu għat jiġi indirizzat bħala xi ħaġa għall-ekonomisti biss. U għalhekk il-perċezzjoni tiegħi hija li jekk dan huwa l-każ tassew allura jiena nibża li ser ikomplu jkonna sensiela ta' miżuri li jkunu proċikliċi. U dan li kellna dan l-aħħar erba' snin, meta nitkellmu dwar miżuri proċikliċi, huma miżuri ta' austerità u kull mamlu huwa li waslu għal detorjazzjoni biex is-sistema u s-sitwazzjoni tmur għall-ar. Meta nagħtu ħarsa lil istampa ġenerali x'inhu huma l-kwistjonijiet reali. Din hija xi ħaġa li feġġet fl-Istati Uniti u qiegħda eh, daħanna f'ħafna nkwiet, ħafna problemi. Jiena inħoss li qegħdin f'xifer l-irdun qegħdin f'problema kbira jisuf kobba mħabla u ma nistgħux insibu tarfa. Ma nistgħux noħorġu l-Ewropa minna u għalhekk neħtieġu fl-opinjoni tiegħi biex naħsbu aktar fit-tul naraw x-roadmap ħajnamlu u dan jidher li ħanamlu f'Diċembru bil-roadmap propju. Da kollu li permetta il- il-missirijiet u l-ġenerazzjonijiet ta' qabli biex jimmaġinaw li jimptu Unjoni Ewropea, Unjoni Monetarja, Unjoni Ekonomika, Unjoni Bankarja, eċetera, teb fi xejn u tkun superfiċjali jekk mu se nagħmlu xejn. Jien mhux qed nipprova nagħmilek ibsaten ten ferroti iżda għandna bżonn aktar rigorożità baġetarja, aktar supervizjoni baġetarja u hemm bżonn darba l dejjem li jekk il-budgets nazzjonali ma jkunux biżejjed tajbin najdu li mhux biżejjed u najdu l-affarijiet kif huma. Jiena ħsibt li dawn kienu dibattiti fuq kwistjonijiet ewlenin iżda jekk il-President ħataqtal il-mikrofonu nieqaf Grazzi, issa Elisa, qed il-President. Grazzi ħafna, Kummissarju. Għandi ħafna mistoqsijiet ċerra saqlek, iżda ħaniprofa nitkellem fuq l-affarijiet essenzjali. L-ewwel net qed nitkellmu dwar Unjoni Ekonomika Monetarja ġdida. Jiena nilqa' kummenti bħal dawn u anke ħsieb simili. Hija xi ħaġa meħtieġa ferm, iżda mhux se noqgħod irrepeti dak li qalu l-kollega qabli li ma tistax isseħħ mingħajr l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew. Għalhekk il-qafas leġislattiv li ser ikun meħtieġ għal dawn it-tibdiliet irrid jinvolva wkoll ir-rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej, il-Parlament. Issa, supervizjoni ta' dejn sovran. Il-Parlament Ewropew ħa numru ta' deċiżjonijiet propju fuq dan is-suġġett u jiena naħseb li Kummissarju, inti semmejt ukoll li rrid ikun hemm ħruġ simultanju konġunt ta' dejn. Dak li tnara jien huwa kif dawn il-kompeti ġodda tal-Bank Ċentrali ser jorbot ma din l-istampa, ma din il-miżura aktar ġenerali li jarruċ konġunt ta' dejn. Ħanamluwa fuq medda qasira, medja jew twila ta' żmien. Nixtieq ikonna stampa aktar ċara dwar x'qed timmira li jkollna, Kummissarju. Imbagħad fuq il-kontroll budgetarju fil-Unjoni Fiskali. Jiena ma naħsibx li nistgħu nagħmlu progress fuq dan mingħajr ma nindirizzaw il-kwistjoni tal- taxxa fuq it-tħul, it-tassazzjoni f'stamp aktar ġenerali u lanqas hija possibbli għalina li nkomplu nippermettu li jkun hemm suq waħdini fejn ikun hemm ħafna tranzazzjonijiet ta' dumping fiskali, dumping ta' taxxa u anke dumping soċjali. U għalhekk naħseb li wasal iż-żmien issa li konna sitwazzjoni ta' livell indaqs ġenwin fuq kwistjonijiet soċjali, taxxa, eccetera u dan għalhekk jaħtieġ li jkun hemm il-kunċett ta' kompetizzjoni. Il-ħin qed jiskadili, iżda l-aħħar mistoqsija tiegħi ftit sekondi biss, jekk tippermettili President, f'pajjiżi il-Portugal qed isegwu r-rakkomandazzjonijiet li tajtuna it-trabitra. Iżda l-affarijiet mhux qed jaħdmu kull ma tkun hemm bilanċi tan-negozju li tiebu xi ftit iżda bir-reċessjoni mem l-ebda importazzjoni u għalhekk il-bilanċ tan-negozju tal-kummerċ jitjib għandna 36% qatt fost iż-żgħażagħ, għandna reċessjoni qalila u il-Kummissjoni għalhekk jeħtieġ li tirrevedi mill-ġdid is-soluzzjoni jew inkella taħseb li hija l-unika mod possibbli l qudiem anki jekk ir-riżultati juru mod ieħor. Il-President, ma nafx għala s-soċjalisti mistax iżommu mal-limitu ta' żewġ minuti, Issa, naraw il-kellim li jmiss jistax jemmel xaħjar. Jien ukoll. Għanni, għamilt aħjar anke fid-diskussjoni ta' qabel jekk tiftakar sew President. L-ewwel mistoqsija tiegħi għalli kummissarju hija l-istess waħda fid-direzzjoni li ħadet l-Sinjura Elisa Ferreira. Għala qed nimxu lejn Unjoni Fiskali iżda fil-proposta korrenti dan huwa rifless biss fuq sampling kwantitattiv tal-budgets annwali u mbagħad il-livelli ta' dejn mhux qed jitqiesu u mhux qed jitqisu lanqas ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni ta' politika floqsma ta' politika ewlenin bħal pereżempju s-sistemi ta' taxxa jew inkella s-sistemi soċjali. Nistaqsi, għandkom ir-rieda li tmexxu id-fit ma' din il-miżura u din il-proposta, proposti oħrajn f'din id-direzzjoni it-taxxa u s-sistemi soċjali. Mbagħad kummissarju, nixtieqek tixħed dawl ukoll fuq deċiżjoni jew segwitu tagħha tal-summit fuq il-rikapitalizzazzjoni diretta tal-banek mill-ISM biex bekk nkisru il-ċiklu vizzjus li semmejt bejn il-sovereigns u il-banek. U il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija fejn ħanamlu l-kondizzjonijiet fuq li ma ħan najdu li ħajkunu l-banek eligibli li jipparteċipaw f'dan ir-rikapitalizzazzjoni diretta brabta mal-effettività tal-gvernijiet dejjem fir-rigward il-konsolidazzjoni fiskali qed ngħid. u ċiklu tajjeb bejn is-sovereigns u l-banek jew inkella ħan saħħu ċiklu vizzjuż flok wieħed virtuż. Jew ħan u standards doppji, żew standards differenti bejn il-banek fiħdan l-Unjoni Ewropea fir-rigward l-ugwaljanza tal-termin tal-kompetizzjoni. Grazzi. Uh, Roberto has gone, so that... Uh... Roberto mux qetaw? Għalek naħseb ma' xiktar fuq il-lista, n-nis fuq il-lista, għalli fidek. Grazzi, Sin President, grazzi membri onorevoli. Grazzi ta' sew tal-dibattitu ta' sostanza li kena l-lum tal-idejat e, e, u l-opinjonijiet li tres u ħna kena input għawi ħafna minna ħatakom għadħejja ta' dawn il-proposti. Il-qed nara li ħajkonna bżonn nkomplu e, nitkellmu dwar dan il-punt fuq il-tisħiħ tal- -il Unjoni Monetarja Ekonomika u komplu naħdmu kol fuq tal-Unjoni Bankarja diffiċli nwiġib għal kulħadd f'dawn il-erba' minuti nofs li għandi d tijaj. tiegħi. Jiġifieri nifokka fuq dak li għedna llum, jiġifieri forsi tiftakru illi id-smieħ tal-lum kien e, fukat fuq Unjoni Monetarja Ekonomika Ġenwina. Għanna ser nadottaw il-proposta leġislativa tagħna fuq il-Unjoni Bankarja minn hawn 10 tim oħra. Għadu ġviri xogħol eh, li qed isir kien sajf intensiv ħafna ta' dan it-tip fitan dan sar dan it-tip ta' xogħol. Hemm ħidma għawija bejni bejn Sur Barroso, bej Sur Banier, u kollegi oħrajn bħal Sur Almunja. biex aħna u l-ħaddim eh, tagħna eh, ħadmu b'dan eh, l-aħħar ġimgħat taħt id-direzzjonijiet li tagħmla l-Kunsill Ewropew ta' Ġunju biex ikollna adozzjoni effettiva f'waqta tal-Unjoni Bankarja ta' dil proposta biex nkunu nistaw ntuwilkom naw ġimata oħra biex id-deċiżjonijiet jistaw jittieħdu sal-aħħar ta' din is-sena. Ewwel punt sur Sinjor Thissin u xi kollegi oħrajn għajmu xi tħassib fuq il-bażi legali. Nifhem, nifhem it ħassib tagħkom f'dan ir-rigward. Għanna l-pjan tagħna huwa li nresqu fil-fatt dawn il-proposti leġislattivi fl-ewwel sitt xhur ta' Settembru. Anzi, fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. U aħna ħares u mekanizmu, eh, proposta l-mekanizmu għabazi ta' artiklu 1276.6 wieħed wieħed erba' wkoll fuq l-emenda tal-regolament EBA e biex ikun hemm interazzjoni sajba bejn l-EBA u supervisor ġdid kif ukoll sitt membri li għadhom mhux qegħdin jieħdu sem fil-Unjoni Bankarja u għal dispożizzjonijiet dettaljati u applikabbli fuq il- setat tal mekkaniżmu supervizorju waħdini. Aħna nadotaw nerġaw komunikat illi jitkellem dwar il-perspettiva tal-Komissjoni fuq il-Unjoni ehm, Bankarja kollha kemmi bħala xi sħiħa inklużi l-iskemi għal riżoluzzjoni kif ukoll għal deposit guarantees. Kif ukoll skema komuni għal mekkanizmu ehm, riżoluzzjoni u l-riżoluzzjoni għal fond tal-fondi. Dan il-kuntest il-Parlament ser ikollu eh, opinjoni li ħajkolla ċertu pis fuq l-Unjoni Monetarja Ekonomika u ħajkun hemm xi passi li probabbilment se jinvolvi il-Common Deposit Guarantee Scheme kif ukoll il Common Resolution Fund Mechanism illi għanna mżon dan il-passi qabel ma nistaw nuru li nistaw fil-fat nistabilixxu dan it-tip ta' mekkanizmu supervizorju ehm, sabil ħaq mal-għajr. Dan kienu punti kol kolli intqajmu minn sinra Tyson, sinra Ferrera, sinra Podimata, u Sir Lambert u kol rigward il-rabta mal-għajr rikapitalizzazzjoni tal-banek. Aħna l-ewwel rridu li eh, dan il-mekkaniżmu waħdini u biex eh, dak supervizorju waħdini ġifieri biex jidħol fis-seħ waħdu u mbagħad il-rikapitalizzazzjoni tal-banek ikun jista' jiġi faċilitat skont deċiżjoni regolari skont ir-regoli tal-ISM. għalhekk irridu u mot effettiv. Għalhekk aħna għadin nistoksaw fiħid ħidma tagħna mill-qrib ma' eh, istuzzjoni oħrajn u eh, portfolio oħrajn, komissarju oħrajn biex ikonna din il-proposta li titwetta mill-aktar fis. Nixtieq nifoka fuq żewġ biġġi ta' reġistrazzjoni illi huma importanti ħafna li huma pakketti għal regolamenti finanzjarji iktar b'saħħithom iktar bsin, kif ukoll il-pakket iżda six pack dwar il- il-gvernanza riformata u msaħħa ekonomika. Aħna nkunu grati li parlament aħna grati li parlament li tal-li saħħu dan ir-regolament ukoll li qed proposta, ġifieri nilqa' ħafna l-input tagħhom, kontribut tagħhom fil-Unjoni Bankarja li jmiss. Ijo, paċent l reġistrazzjoni importanti ferm. Issa rigward kustenijiet oħrajn illi tqajmu tul il-dibattitu. Kustenijiet għandhom xjaqsmu ma xaħta li se jieħu dan il-mekkanizmu supervizorju tal-ECB, palma għalet sinatizing per eżempju, eh, pew kol eh, il-kwissjoni ta' simetrija bejn il-depożit u riżoluzzjoni u kif nistaw naraw li kunem hemm responsabilità u supervizjoni fuq li kunem hemm fil-politika ta' monitoraċ dan huma kwistjoni ewlenin u rridu naraw eżattament kif se seħħ dil biġġet ta' xogħol aħna bħalissa dejjem fid-diskussjonijiet tagħna jien nista' ngħid li l-opinjoni personali tiegħi li essenzjali li aħna noħolqu sistema unifikata waħdanija fejn ti għandek il-LSM kif ukoll il-elementi tat tini stati tal-Common eh, Deposit Guarantees kien kif ukoll Resolution Fund għal bazi eh, tal fuq livell kem ta' banek kif ukoll tal-istati membri. U dan m'għandux jgħod għal 17 stat membri fi żona euro, iżda għal dawk l-istati membri li mhumiex parti miżon euro biex jagħmlu l-impenn legali tagħhom li juru li huma lesti li jipparċipaw f'dan iskema b'bażiż nagħmlu għalhekk għandu jkun miftuħ ukoll għal dawk l-istati membri wkoll. Hemm pereżempju ir-Reġjun Baltiku u Nordku fejn għandu fis finanzjarja kważi integrata disħieħ fis-settur bankarju fejn għandek membri li huma membri tal-Zon Ewropa għall Finlandja u l-Estonja Umbat għandek dawk bħal Latvja u Litwanja li huma fis-sedju ta' qabel, umbat għandek dawk li potenzjalment ħajjitlu wkoll fil-vettornet fi żona euro mbagħad ġarġa la darba eh, eh, rifjutaw il-sħobija fl-Unjoni Ewropea li hija eh, fi żona euro probablement li hija l-Iżvezja u mbagħad għandek pajjiżi oħra li għabdom il-banek, per esempio Svediżi u Finlandiżi. Jiġifieri aħna rridu noħolqu dan il-bilanċ fl-istess irridu rridu u dan il-ISM dan il-mekkaniżmu għal banek kollha. Jiet nisena bil ħarqa biex niġi niddiskuti dan il-kwistjoni magħkom. Jiena nixtieq ngħid li dan il-kwistjonijiet illi tqajmu missur Juan Kuno u kollegi oħrajn rigward it-tkabbir huma ewlenin u hawnhekk jekk iġobkom sottovalutawx l-importanza tas-sistemi eh, li u tal ġizaniet li ttieħdu fil-Konsil Ewropew f'Ġunju, ġifiri pereżempju li nżidu l-bażi kapitali tal-EIB, jiena nara illi aħna għana nużaw din l-opportunità sabiex Eh, insaħħu l-investiment pubbliku fl-Ewropa u fuq l-infrastruttura, jekk per eżempju l-enerġija, trasport u komunikazzjoni. Nkunu nistaw nixpronaw eh, iktar investiment, għax dak li nabżon biex nirġaw natu bidu għal tkabbir biex nirġaw insibu saqajna b'dak li jgħat triq ta' tkabbir u aktar xogħol fil-kontinent tagħna. jina nisena bil-ħarqa biex nġu nġu l għawnek fostkom biex nġu nkompli diskuti dan il-punt. Smaċċemmen f'dan il-punt ta' kopji sostenibli kif ukoll il-xogħol. Grazzi jiena ċerta li ħekonna ħafna kħar diskussjonijiet kemm fuq livell formali kif ukoll informali kif qed sewwa int il-Kummissarju timetable li għandna huwa li preliminarju li ħajkun hemm konsiderazzjoni tal-abbozz fid-dis fit-19 jew 20 ta' settembru biex mbagħad iskadenza ta' l-emendi ħajkunu għal-24 ta' settembru u l-għannu għal indiskutu għan fit-8 u nifutaw fuq il-15 ta' ottubru. U mbagħad eh, l-plenarja ħatkun f'ottubru u din il-skeda ma tantxija eh, twila, ma tantx ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħna, anzi jridu naftu kollox 50 ħin imma jina ċerti li ma jinħat taħdem f'sfiq fuq dan. Issa, naddu għal Pablo ħajjiħu posti għal issa jirġa, grazzi. Por favor, continuamos con el punto 11 de la agenda Tajjeb. Nistoktab xolna punt li fuq l-agenda. Semestru Ewropew. Ma fadlinni xħin, bazzikament. Ġiviri, binar daw minn nandu minnu fih għal-rapporter Jean Paul. Sir President, grazzi darba aħna se jkonna tassew in kamera għalix musaj ma jisib akwazi ħat għawnek. Jġifiri serraħ moħħok illi ħat musaj għajċajn il-ġurnalisti. Jena se nitkellem fil qosur għal eh, kemm għal kollegi kif kollha l-interpreti li jilomaw minn eh, min bidu tal-barnof eh, senar. Infakkarkom il-kontest, jiġifieri l-kriżi ekonomika, soċjali, finanzjarja, l-kriżi tad-dejn sofran, u r eh, riskju kbir li jem ta' eh, kontagġu minn stat membru li ħora lek irrid ikonna mekkanizm, dan il-mekkanizmu ta' semestru Ewropew, issa se jkonna t-tini eh, eżerċizzju u il-Parlament rrit ikun involut aktar mill-qrib f'dan il-mekkanizmu. Il-rapport li qed jiġi uh, propost li jisu kol ħafna mill-affarijiet li li il-Shadow rapporters l-oħrajn jina is il-sugġermenti taħħom jifakruna li dan il-semestru eh, joffri illi fiħdan il-zona euro joħloq il-kondizjonijiet xirqa biex ikunu nistgħu innaqsu kemm jista' jkun ir-reperkussjonijiet ta' azzjonijiet nazzjonali fuq pajjiżi oħrajn hemm rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni għal kull pajjiż taż-żona euro sabiex ikun hemm viabilità tal-finanzi pubbliċi, nsaħħu l-kompetittività, nsaħħu l-tkabbir u niżviluppaw l impjieg Għalhekk nħossu li dan rakkomandazzjonijiet m'għandhomx ikun rakkomandazzjonijiet meħuda kif ġiġi, ma jridu jkunu propju speċifiċi miżuri konkreti għal biex indirizzaw sitwazzjonijiet li jridu jkunu korreġuti sabiex uh, kull stat ikun jista' Eh, jagħmel dak li hemm bżonn. Sabiex ukoll ikun hemm miżuri strutturali maħsuba biex insaħħu il- eh, l-izbilanċ makroekonomiku li kemm fiż-żona euro, ħna nipproponu l tintalab il komissjoni biex tara kif qed jiġu segwiti rakkomandazzjonijiet u tagħmel evalwazzjonijiet li jkunu utli għal perjodu li jmiss u li titlob li l-istati membri u koll li imxu skont ir-regoli li jem fil-patta stabilita u tkabbir li ġi mendat mis six pack fl-ħarnet għedin nitolbu li l-daw kolla konċernati biex eh, jaqblu kem jista' jkun ma' two-pack u eh, fil-fatt fil-ħodu se jkun hemm ġologu ieħor fuq iż-żewġ testi il-ġodda dak li jena rapporter jena u liħor li huwa eh, taħt il-responsabilità ta' il-kollega tiegħi. Jena se nisma issa suġġerimenti tal-kollegi tiegħi nfakkar ukoll illi jiena eh, se nitkellem nitkellem oħrajn dwar dak li joħorġu ma wara li nkun labtom il-permess, però issa nisimaw minn għanti Signora Ferreira. Grazie nixtieq nibda billi nirringrazzja minn qalbi is-sur Gozes tal-li ħaħsib illi jibni l-tekst skont id-dialogu li kellu mal-Shadows. Dan kien dialogu produttiv mhux biss għat joqgħod jisma dak li kellna xi ngħidu daqshekk imma qis li kellna xi ngħidu dan fil-fatt ġi rifless ma ċara unek nirgrazzjaħ ta' sew ta' dan il-mod pozittiv u kostruttiv ħafna ta' kif ħdimna. Jina jisan qabel ma di proposta bħafna ktar ma dik l orġinali għalek, minħabba dan, u għem ftit affarijiet li nishtiq li nbidlu daqxej nirfinaw xiftit. F'xi punti ta' dettalji? Paragrafi 3 10 hemm ċertu sfumaturi politiċi iktar milli xejn u jista' jkun li nkunu nistgħu neħu konsens dwarhom. Forsi nistgħu nirfew dan li ġejn rekomendazzjonijiet isiru l-pajjiżi. U forsi għanna nisqu fuq il-ħtieġa illi nitrattaw evażjoni ta' taxxa u frodi biex nkunu ktar effiċenti għaliex naħseb hekk importanti li dan idaħlu fil-budget għax ma rridux inġustizzji soċjali li jinqalgħu. Jekk ir-riformi ser jiġu adottati jekk kif ukoll tal-Stati Membri ma rridux li dawn iwaslu għal nuqqas ta' ugwaljanza. Punt ieħor li l żon euro li naraw bħala xi sħiħa. Irridu nagħmlu rakkomandazzjonijiet ġifieri mhux biss dwar pajjiżi li għandhom problemi. Ġifieri fejn irridu għamlu ċertu tibdiliet. Imma irridu li jkollna pajjiżi illi kollhom iżejjed l-eċċess illi jużaw bħala lokal manuvra, lok fej jimmirħu, jizawa bħala esportazzjoni. Dan kien ir rizultat li ġna bih meta konna qegħdin evalwaw is-six package bir dawn iż-żejjed l-eċċessi irridu jiġu b'xi mod eh, użati b'mod utli. Ukoll riżultati ta' trojka, dan m'għandhomx jitqiesu bħala Eh, miżuri li qegħdin jintużaw bod dittatorjali jew li naqxin fil-ġebel. Le. Irridu naraw kemm huma effiċjenti dawn il-miżuri. Per eżempju, miżuri illi huma tajbin għal xi pajjiżi da kandek pajjiż kbir ġar illi jispiċċa f'reċessjoni kbira mela titirrifedi il-miżuri ximdaqiet, eh, memx impatt, l-mizuri madomx l-impatt li inti ħsibt li ħajkollhom mill-bidu, fil-bidu. Il-veri irrit inti tkun tista u tirfina l-em, dawn mhumiex affarijiet illi huma mnaqxin fil-ġebel, huma affarijiet illi inti tista eh, tirtokkom, eh, ċertur tokki jekk ikollem bżonn. l-ek sur Gozes tal-ħidma li saret tal-mod kostruttiv li uża nittamaw li dan l spirtu kostruttiv jibqaddej sal-vot u koll, nasab li ħafna drabi kisir. U koll ħakun għandan tibdillit li għahna jena deġa semmejt probablement se jisiru xieħin jew ieħor. Grazzi t-sessaw jisaf liberali Sinjura Gula Silvi. Iva, grazzi lil Jean Paul għax xogħol li għamel jiena se nitkellem fil-qosor għax sar il-ħin u eh, inna niddiskutu f'sanar sħiħ dwar kif sentejbu l-governanza ekonomika u naħseb illi eh, kull darba li għam l-għamlu pass l-qoddim wieħed lura fil-fatt. Jiena naħseb illi rridu namlu din ir-rabta mar-rapport ta' Marjan biex nibqgħu korrenti f'dak kollu li aħna nipproponu jina naqbel emmi Tupac u kol Iva, imma jina naqbel u kol ma dak li għadha kif għalet Eliza, jina għand l-impressjoni li da kollu li da kontra l-evazjoni fiskali, eh, rridu eh, nifluwa iktar mill-rib, għanna l-CCCTB biex ikonna użu eh, l-aħjar, da naraw da kollu li għet kollu effett negattiv fuq il-budget, naraw kif se nindirizzawx niqafaw grazzi Jean Paul u eh, nkomplu bil-ħidma tagħna. I por parte de los conservadores y reformistas creo que no hay għal-grupp tal-ISIO mawħat mid-dera mela sanat il u l-Sinjur Turinen. Grazzi ħafna. Skużani maħnuqa. Uh, għad neġeja mbtala btala ta' sajf tajt il-kellima. Nirringrazzjaw il-rapporter, aħna nappoġġaw il-konċett ta' dan is-semestru Ewropew unħossu illi se jwassala l-iktar governanza ekonomika b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea ma' Eh, naħsbu li hemm bżonn ukoll ta' xi eh, irtokki hemm xi sbilanċi li aħna rridu nindirizzawhom u li għatmu mhumiex fir-rapport u nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għax uħut minnhom u se nitkellem fil-qosor tinkwetawx. L-ewwel, aħna mhux biss qegħdin jew għandniex sempliċement nitolbu lill istati membri biex ikunu disciplinati eh, f'dak kollu li hija nefqa pubblika, imma għandna wkoll nitolbuhom biex eh, ikollhom konsiderazzjoni fiskali tajba u li ma tkunx ċiklika ma waħda li tkun proċiklika għaliex hekk qed jiġri bħalissa eh, biex wieħed eh, iġib fuq saqajħ żona euro jew il-żona ta' 27 stat membru eh, f'daqqa waħda u fi żmien qasir mhix xi ħaġa daqshekk intelligenti u mhix qiegħda tirrifletti wkoll is-sitwazzjoni ekonomika individwali li hemm f'kull stat membru ġifieri mhux biss konsolidazzjoni ddixxiplinata imma intelligenti waħda illi tqis is-sitwazzjoni speċifika ta' kull pajjiż. Aħna qed naraw ukoll li ir-rakkomandazzjonijiet ma mhumiex bilanċjati għalix eh, aħna rridu naqsu l-pensjonijiet, naraw il-livelli ta' nefqa soċjali li rridu jonqsu wkoll u hemm moqs moħrajn imma li tassi u konsum tal-capital gains, eh, proprjetà, tniġis, eh, oqs moħra li rridu jiġu inklużi wkoll fir-rakkomandazzjonijiet. U eh, l-aħħar punt għaliex ma tantx għandi ħin huwa li għanna nkomplu nħallu differenza li teżisti bejn lanijiet u miżuri dana semma fil-rapport Bere, ta' bel signora Berez u anki fil-rapport tijak. Dana jati ċertu marġni li l-istati membri ma' xorta wahda isegwi lanijiet tal-Unjoni kollha kemmi. Grazzi. Grazzi, signora Turunen. U uh, ħoħsib tiegħek innifsek. Issa, ma' ħadd tal-grupp tal-GUE u issa naddu għal kellima għanna talba minna Sur Ludvigsen, jekk għal xi ħadd ieħor għajduli nishti Iva nitkellem dwar xi problemi imma nitkellem ukoll dwar l-opportunitajiet. Jien naħseb illi il-semestru Ewropew miexi tajjeb ħafna qed jitjieb ħafna u però hemm lokal xi titjieb problema waħda eh, hija li il-mod kif il-Kummissjoni fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż illi ħarġet titħol edha eh, tindaħal ukoll fil-seta ta' negozjati kollettivi u drittijiet ta' xogħol ma nafx qegħdin jipproponu mizuri eh, miżuri ta' tnaqqis fis-salarju ma naħsibx li dan għandu jkun hemmhekk hija imma hija l-indipendenzi l-indipendenza tal-istati membri li għandhom eh, jaraw ma' x'iridu jagħmlu f'dawn il-kwistjonijiet ma tistax il-Kommissjoni tintaħal dawn l-affarijiet għaliex imbagħad jinxteħed dubju fuq eh, drittijiet fondamentali oħrajn bħal libertà tal-assoċjazzjoni dawn kollha huma niżla fil-Karta ta' eh, Libertajiet Fondamentali din hija xi ħaġa li aħna dejjem iddefendejniha fil-Parlament Ewropew għalhekk hawnhekk huwa importanti eh, fir-rigward ta' pack u pack il-Kommissjoni għandha tbiddel l-approċċ tagħha. Fuq il- semestru Ewropew, il-Parlament Ewropew irrid jiffoka iktar fuq l-evażjoni tat taxxa u rridu naraw illi ikun hemm miżuri xirqa biex niġġieldu kontra tagħha. Naħseb illi t-dħul addizzjonali mit-taxxa jista' jgħinna biex noħorġu mill-kriżi l-Kummissjoni ħarġet b'soluzzjonijiet u bi proposti tajbin dan ir-rigward għandha idea tajbin dwar kif aħna nistgħu nindirizzaw il-problema tal-frodi fiskali. Grazzi ħafna Sur Ludwigsen. Issa, Sur Sven Giegold. Jiena se nitkellem fil-qosor ħafna, se nitkellem bil-Ġermanis għal benefiċċju ta' Jean Paul u kellima tal-Ġermanis oħrajn. Grazzi ħafna tal-isħat fuq punt partikolari wedi ta' riforma minn ċerti pajjiżi mhux kollha twettqu. Din hija lista twila u kultant inħossnu naskomdi imma l lista ta' pajizi li propju ma wetqux il-wedit li għamlu dan jinsabu fuq il-lista maħna unnek qed nitkellmu dwar pajjiżi illi mamlux dak illi kellhom jagħmlu u l-Kummissjoni qiegħda tajt illi propju dan kważi mamlu xejn. Għalhekk tkun ħaġa tajba jekk aħna niffukaw fuq dawn l-affarijiet imbagħad hemm qasam ieħor illi rridu nkunu iktar ċari dwaru u dan huwa s-semestru Ewropew u l-istrateġija Ewropea 2020. Dawn it-tnejn rridu jkunu marbutin ma' xulxin iva nisħu fuq l-impjeg u l-tkabbir sostenibbli imma emanijiet oħrajn eh, li uħorġu mill-istrateġija Ewropa 2020 dawn ikun irridu jkunu minsuġa fil-programmi ta' riforma nazzjonali rridu kol nevalwawhom eh, waqt il-semestru Ewropew għamnek ukoll hemm bilanċi U naħseb li l-iktar ħaġa importanti li rridu namlu hija li rridu nisħu fuqhom dawn l-isbilanċi. ċerti NGOs eh, mhumiex mumiex qed ikunu eh, ikkalkulati li APN għalu illi kienu voluti f'din l-istrateġija u kienu ottimisti ħafna imma issa qed iħossu illi ma setaw ma kienu valuti xejn għalix ma hemm miżuri hawnhekk illi se jindirizzaw il-faqar. Irridu niżguraw li l-ħames għanijiet ikunu eh, naħdmu biex nilħquhom eh, bl-istess mod u li ma jkunux wieħed jaħdem kontra li ħor ma li komplementaw il xorxin Grazzi Sven u biex nikkonkludi nati il-mikrofonu le fl-aħħar nati il-mikrofonu li Sur Gozes. Grazzi, Sur President. Jiena se naqra l-emendi li ressaqt u Iva se niprofa ninkludihom ukoll fid-dokument. Mela naħseb illi aħna ħtibna b'mod eccellenti, ikkoprajna eh, ferma xurxin. Grazzi. Grazzi li l-kulħat jgħid il-President. Issa nixtieq infakkarkom illi l-iskadenza l-emendi l-11 ta' settembru li ġej, id-dibattitu jsir fil-26 ta' settembru, nivvotaw fil-komitat fit-8 ta' ottubru, un bata għaddi għal-plenarja fil-22 ta' ottubru. Grazie ħafna narawkom il-koll għada. Thanks to you.